tal-ekonomija li qed tirkupra. Il-rapport ħajkun fil-27 ta' April biex bekk tkun tista' tiġi adottata wara l-plenarja. L-iskeda hija din li ġejja. Skambju ta' opinjonijiet is-27 ta' frar, skadenza l-emendi 26 ta' frar eh, fl-ofsenar, l-emendi is-6 marzu, l-edazzjoni il-17 ta' marzu, l adazzjoni fl-ekon fil-27 ta' april u l-plenarja se tkun madwar l-plenarja ta' Mejju. L-ewwel punt li ħna diskutu huwa l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li wettqu attivitajiet mobbli ta' trasport fit-toroq. U għalhekk ngħaddi kelma lis-Sinjura Bauer, ir-rapporter.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 Dan huwa rapport qasir iżda l-emendi huma ħafna. U għalhekk jekk il-kollegi huma lesti li jiddiskutuhom, jiddiskutu dan ir-rapport ħan nitkellem dwar il-pożizzjoni tiegħi. Jien ma naħsibx li ma tagħmel sens noqogħdu nidħlu fid-dettall u għalhekk mhux ser nanalizza kull emenda individwali u qed ngħid x'nappoġġa jew le. Jiena nixtieq ngħid li l-emendi jistgħu jinġabru f'tlet gruppi, hemm grupp fejn ma nistgħux nilħu kompromess. Hemm ħafna emendi li din jitolbu li rapport ma jintlaqax. Mbagħad hemm grupp ieħor ta' emendi dwar il sawi li jaħdmu rasom li qegħdin jgħidu li m'għandux ikun ikunu mdaħla fl-ambitu ta' din ir leġislattiva. Biex ngħid aktar minn dak li kont suġġerejt qabel, jiġifieri il kompromess fejn jienet li dawk il-pajjiżi u dan huwa kompromess aċċettabbli dawk il-pajjiżi li jaqgħu taħt dawk li jridu daħlu il-private carriers taħt l-ambitu tal-direttiva, din nistaw naċċettaw iżda ma nridux nġelu din riżoluzzjoni fuq livell Ewropew fuq l-istati membri differenti. Dan għaliex, mem lebda eżempju preċedenti ta' regolamentazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' dawk il-ħaddiema li jaħdmu għarrasom. rashom U għalhekk naħseb li tkun ta' eżempju ħażin jekk nintroduċu din ir-regolamentazzjoni hawnhekk. Hemm parti oħra tal-emendi li probabbilment ġew mibawta biżball. Bħal pereżempju dawk li qegħdin jissuġġerixxu li għanna nirreferu għad direttiva 3085 u bosta suġġerimenti intbatu. Bħal per eżempju fl-emenda 32 għal dan il għan U impossibbli li nagħmlu dan għaliex id-direttiva 3085 ma diġ valida issa. Issa hija direttiva 5061 li hija valida. Għalhekk nixtieq nistaqsi l kollegi biex jirtiraw dawn l-emendi. Mbagħad hemm emendi oħra fejn irridu naraw nilħu kompromess huwa possibbli nilħu kompromess. F'ħafna mill-każijiet jien aħna prova nilħaq kompromess hemm xi proposti li huma ta' natura teknika u qegħdin jissuġġerixxu li jkun hemm lingwaġġ differenti u hemm proposti oħrajn li nistgħu nqisuhom. Jiena wetkom li ħaniprova nsib kompromess fejn dan ikun possibbli ovvjament. Hemm grupp separat bl-emenda 104 li tixtieq tintroduċi set ġdid ta' regolamenti dwar il-sanzjonijiet u il-monitoraġġ. Dawn huma dispożizzjonijiet li huma simili għal dawk li jinstabu diġà f'direttivi oħrajn. Hawn qed nitkellem dwar l-emenda 561 5061, skużawni, u 1071 għaliex dawn huma direttivi li l-kollegi użaw sabiex jadottaw emendi aktar stretti. Jien nixtieq nisma' l-opinjoni dwar min-naħa tal-Kummissjoni fuq dawn il-punti għaliex bħalissa għandi ċerta sensazzjonijiet li nixtieq ngħid li uħsibijiet li nixtieq ngħid li minkejja dawn il-propesti jistgħu jiddaħlu f'qafas u jiġu aċċettati f'ċertu każijiet, Minkejja dan jiena nħoss li b'dan l-abbozz ta' regolament jew direttiva mhix proporzjonata għaliex qed imorru lilin iżejjed. Jekk neżaminaw is-sustanza tal-proposti u naraw il-monitoraġġ u s sanzjonijiet li l-kollega din jipropon, allura jiena naħseb li m'hemm l-ebda oġġezzjoni professjonali li tista' titqajjem. Iżda forsi nistgħu ngħidu li huma qed jagħmlu regolamentazzjoni żejda u jmorru lil inwisq. Madana kollu jekk il-kollegi jaqblu li hemm proporzjon f'dan kollu għandhom iffurmaw parti mill dan ir-regolament u jekk il-Kummissjoni taqbel ukoll li din hija skont il-loġika ta' direttiva, mbagħad ovvjament aħna nkonna nqisu dawn il-punti fl-aħħar fil-votazzjoni ħarija. Mbagħad nixtieq nagħmel punt ieħor fir rigward il-point of order. Mill-aħħar l-darba l-aħħar votazzjoni ħatkun fit-tieni sessjoni plenarja ta' Mejju. Jiena nixtieq li nibdlu kemm xejn l-iskadenzi oħrajn għal din id-data wkoll. Dan għaliex inkella kull ma jifdlinna huwa ġimgħa biex insibu kompromess. Għalhekk dan għandna nitkellmu dwarhom fil nar l-erba ta' Marzu u l-aħħar votazzjoni ħatkun xarej wara u għalhekk jiena nissuġġerixxi li nitkellmu dwar l-emendi ta' kompromess fis-16 ta' Marzu. U mbagħad nivvutaw fil-Kumitat fis-27 ta' April mbagħad ikun dan il-mod ikun hemm ħafna ħin biex ikun hemm eh, ħin biżejjed ta' traduzzjonijiet qabel it-tieni plenarja ta' Mejju. Grazzi ħafna. Uh, Grazzi, bħalissa għandi kellem wieħed is-Sur Clark jekk jogħġbu. Uh, thank you, Madam Chairman. Grazzi, Sinjura President. Jiena naħseb li diġà nafu li dawn is-sewwieqa rridu jkunu konformi mar-regoli u direttivi fir rigward il-ħin tax-xogħol Dak li qed nitkellmu dwar huwa dak x'jagħmel il-sewwieq fil-ħin tiegħu liberu. Ovvjament huwa fil-ħin liberu tiegħu jkun qed jagħmel skeda għal pija tal-ġimgħa qed ifittex klijenti ġodda u ovvjament ikun qed jiżgura li l-negozju tiegħu ikun skont ir-regoli dan huwa l-istess mod li nagħmlu aħna l-MEPs. Aħna immorru d-dar nkomplu naħdmu d-dar. Min ħajamel monitoraġġ ta' dan? Huwa impossibbli li dan iseħħ. Ma nistgħux nagħmlu monitoraġġ tal-ħaddiema li jaħdmu għarrasom rashom tas-sewwieqa biex joqogħdu ngħidulhom x'inhuma ma naqrit li jridu jagħmlu biex huma jkunu skont ir-regoli meta jkunu fit-toroq. Skont ix-xogħol tagħhom. Naħseb li l-koll naqblu li nixtiequ li dawn jibqgħu fil-forza tax-xogħol ma rridux li joqogħdu jidħlu fis-sistema ta' servizzi soċjali. U għalhekk irridu li ma nkunux stretti wis fir-regoli. Huwa importanti li ngħinu lil dawn is-sewwieqa li jaħdmu għal rashom li jaħdmu anki li lil minħin tax-xogħol tagħhom u għalhekk nixtieq li taqblu miegħi u għalhekk nissuġġerixxi li nirteraw din id-direttiva u morru lura l-pożizzjoni fejn il sewiqa li għadmu għarrasom kienu esklużi f'din id-direttiva palma kien fil-bidu. Grazzi. Grazie signora Presidenta. <clears throat> Muchas gracias signora Bauer. Grazie, grazie signora Bauer. L-ewwel inti qed tissuġġerixxi li jkollna aktar ħin biex nagħtu ħarsa lejn l-emendi. Jekk m'hemmx problemi mas segretarjat, aħna fil-Grupp Soċjalista ma naħsbux li hija idea ħażina biex nieħduha fil-votazzjoni ta' 16 ta' Marzu u fil-25 ta' April. Mbagħad wara. Bekk nkun nistgħu insalvawa b'ċertu mod u naħseb li konna nistgħu nagħmlu diskussjonijiet ma' shadow rapporters. Ovvjament ir-rapporter ħajkollu rwol kruċali biex dan iseħħ. Għalhekk m'għandniex problemi u hija idea tajba. Naqblu wkoll li m'għandniex noqogħdu nitkellmu dwar l-emendi kollha. Sinjura Bauer, dan nifakkarni dwar il-bosta drabi fejn l-Amerikani u r-Russi jibqaw jiltaqaw darba wara l-oħra u jibqgħu jitkellmu darba wara l-oħra biex imbagħad fl-aħħar minn l-aħħar joqogħdu jgħidu argument u jkollhom tweġiba għalih. M'hemm xejn ġdid li rridu ngħidu fuq dan. Għal daqstant nistgħu nħallu l-affarijiet kif inhuma ħafna nies jemnu li l-sewwieqa li jaħdmu rashom għandhom ikunu koperti minn din id-direttiva u l-argument kontra dan huwa li diffiċli ħafna li nagħmlu monitoraġġ u li qed inkomplu nżidu sigħat ta' xogħol bħalma qal is-Sur Clark ftit ilu. L-idea ta' direttiva hija li mmorru kontra x l-inċidenti fuq it-toroq għalhekk nitolbok tħares lejn l-emendi min-naħa tas-soċjalisti fid-dettall. Ħafna minna jixtiequ li jkun hemm ċarezza totali fuq dan il-punt. Aħna qegħdin nitkellmu fisem is-sewwieqa li jaħdmu għarrasom rashom dwar il-ħin tal tax-xogħol meta jkunu tisuqu meta jkunu toħottu u jabbu. Kwalinkwa ħaġa li tkun ta' eja għal ħaddiem u tkun ta' sogru għas saħħa tal-ħaddiema u tal-utenti l-oħra fit-toroq. Ħafna drabi hemm min jargumenta li l-sewwieqa li jaħdmu għal rashom fid-direttiva jkollhom wisq burokrazija Fir-rigward l-emendi tagħna aħna rridu li jkun hemm semplifikazzjoni biex nagħmlu monitoraġġ ta' dak li jista' jiġi monitorat permezz tat tekograf. Jista' jkun hemm Eh, rata fissa ta' kull ġimgħa xi ħaġa simili iżda aħna rridu tekograf li tkun eh, konformi ma' l-istess għal kulħadd biex bekk ma nkunux qed nagħmlu xkil żejjed fuq il-sewwi għal jaħdmu għar-rasam. Huwa diffiċli ħafna li nżommu monitoraġġ u għalhekk ħad tkun diffiċli wkoll li nagħmlu monitoraġġ ta' dawk il-ħaddiema li jaħdmu għarrasom. Nemmen li memx argument għawek u għalek il-kwistjoni u l-anija hija li nġildu biex naqsu il-sogru fit-toroq. Aħna naqblu fuq kondizjonijiet indaqs għaliex hemm kompetizzjoni falza bejn l-istati membri. Aħna ma rridux kompetizzjoni falsa bejn il-kumpaniji u bejn l-istati membri. Fuq it-tieni għatt ta' emendi, soluzzjoni possibbli hija li stati membri jkunu jistgħu jsolvu l-kwistjonijiet tagħhom. Din tkun tista' solvi xi wħud mill-problemi. Mbagħad tkun stal kull stat membru li jiddetermina fuq it-territorju partikolari min ikun kopert jew le mid-direttiva. Zda, Senjura Bauer, aħseb fuq dawn il-punt għawlini. Din ħassolvi parte mill-problema għaliex il-ħaddiema li jaħdmu għarrasom ma jaħdmux pajis wieħed, iżda jaħdmu b'mod transkonfinali u għalhekk dan imur kontra l-loġika. Ma nistgħux ngħidu li hija problema nazzjonali, hija problema Ewropea. Jekk sowi Spanjol suq fi Franza jena nħoss li raġonevoli li regoli jkunu applikabli għal dan il-ħaddim, għal dan is-sewwieq fi Franza jkunu l-istess fi Spanja. Ma nix ikonna regoli differenti għal kull pajjiż, iżda fi kwistjonijiet tas-saħħa, is-sigurtà fit-toroq. Ma tistax taqsam l-affarijiet skont in differenti. Nkella nkunu qed nkun nagħmlu aktar problemi, aktar xkiel għal monitoraġġ għaliex il-pulizija ta' traffiku irridu jaraw ir-regoli kollha ta' 27 stat membri biex bekk jaraw x'regoli applikaw għal ċeki għal-sewwieq Finlandiż u jaraw lil min ħajatu ċitazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar dejjem ikonna l-istess problema u l-anija. Irridu l-istess regoli għal kulħadd jew le irridu regoli differenti għal sewwieqa Ewropej. Għal daqstant, Sinjura Bauer, jiena naħseb li hemm numru ta' xogħlijiet li rridu nagħmlu L-ewwel nett irridu niddiskutu dak li nistgħu niddiskutuh la darba nkunu solvejna l-kwistjoni ewlenija jiġifieri l-emendi. Emendi li qegħdin isejħu għal l-irtirar tal-direttiva jew inkella li jkunu esklużi sowi għal jaħdmu għal-rasom. Signora President, aħna lesti nappoġġaw kwalinkwa kompromess raġonevoli li jkun meħtieġ jekk immorru li l-in mill-pozizjoni sostanzjali tagħna. Aħna nħossu li hija loġika li nkunu nafu minn huma sewwieqa li jaħdmu rasom li nevitaw l-abbuż. Aħna dejjem ressaqna emendi għaliex irridu kontrolli aħjar għal dawk il-ħaddiema ġenwini u rridu monitoraġġ xira ta' din id-direttiva fejn kun nistgħu nitalmu mis-suċċessi jew mill-fallimenti. Għalhekk nixtieq nikkonkludi, Sinjura President, li aħna ħanżommu mal-prinċipju tagħna iżda la darba nkunu solvejna l-kwistjoni ewlenija u jekk ma nerpowx fuq il-kwistjonijiet ewlenin ħanpoġġu ma' Sinjura Bauer biex niddiskutu l-emendi ta' kompromess. biex bekk konna direttiva li tkun aħjar mill-situazzjoni korrenti. Grazzi. Jack, uh, Jack, sorry.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 U sikurta fit-toroq officer illi jkollok regoli li tħares li jibnox jasmu mal-ħin ta' mistriħus, ħin ta' sewqan. U dawn għandhom jiġu forzati u din hija kwistjoni li għandha tirregola l-Istati Membri. Ija tal-mistħija li m'għandniex database transkonfinali. Sabiex nkunu nistaw niflu il-mod kif dan qed jiġi infurzat, is-sur Komerada qal kienet jgħid kif is-sewwieqa jistgħu jsuqu f'ħafna pajjiżi temp ta' żmien ta' ġurnata waħda u dawn jaqalek jaqgħu taħt eh, ġurisdizzjonijiet differenti f'ġurnata waħda. Fil-kuntest ta' din id-direttiva, Smajna li il-ħadd u il-tabija huma parti kbira mill-problema. Għaliex eh, dawn l-attivitajiet li m'għandhomx jaqsmu ma' sewqan jistgħu jkollhom effett negattiv fuq is-sewqan. Nixtieq inkun naf x'nistgħu nagħmlu biex nagħmlu monitoraġġ dan it-tip ta' tabija u ħadd. Naħseb li dawn id-dettalji jeħtieġu ċertu attenzjoni. Naħseb li l-punta direttiva hija biex insolvu l-problemi. Sa minkejja li jekk dawn il-persuni jaħt morrasom jaqaw taħt din id-direttiva jew le, fraħmi l-aħħar, kif sa din id-direttiva ser solvi dawn il-problemi li ħarġu mid-dibattitu? Waħed minn problemi ma dawn il-sewwieqa li huma hekk sejħa jahmu rasu ma mhuwiex minnu. Mhuwiex di mhix problema fis-sat membru personalment fil-Finlandja, imma nafu illi dawn it-tip ta' ta' sewwieqa huma ta' problema fl-Ewropa ċentrali. Malek din id-direttiva għandhom jippermettudna li nkunu ktar stretti tal imot illi huma biss ġenwini li għaw taħdin il-kategorija jkunu koperti minn din il-kategorija. Per eżempju, kandek ħaddim jaħdem għal rasu. Dan, finanzjarjament, ma jistax jiserraħ fuq parti oħra, pala kun, u ma jkollu saċi kol kontrat ma persuna oħra, dan irrit ikun sit tal eh, ta' traktijaw. U, u għabdan il-mot li aħna nkunu nistaw e, nirregolawhom. U din it-tip ta' attitudni tista' tajna biex nfassru drattiva li faħar mill-aħħar tajn biex eh, solvinna l-problemi. Grazzi, Signor Hakim. Grazzi, Signora Chair. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja r-rapporter ta' xogħla. Naħseb li dinja bieċa xogħol jibsa imma jekk nisa nilħu kompromess nkun tassew jiswilna. Jina naħseb li ta' veru m'hemmx għalfejn noqogħdu nirġgħu intendu l-argumenti kollha dawn li tqalu b'mod ċar tul ħafna diskussjonijiet. Imma fuq kwistjoni ta' proposti u l-emendi u li niġildu kontra dawk li huma jgħidu li huma jaħdmu rashom imma dan huwa fals. Veru, għanna bżonn ikollna kriterji iktar stretti għaliex din hija problema f'xi stati membri ma mhux oħrajn. Dina lesta li naċċetta li hemm sanzjonijiet ma nnoturax dak li kun meħtieġ biex nieħu kompromess, forsi tittajna biex nittrattaw din il-kwistjoni. Punt li s-saman għajjim xemma ħafna mendi fuqa hija l-inklużjoni ta' vetturi li jinqajmu inqas minn 3.5 tonnellati. Naf illi ħafna stati membri kunu kontri għadi, rapporter nifissa suġġeriġieti li din nistgħu ġustifikawa per ta' valwazzjoni ta' impatt tista' se forsi nistgħu ukoll nitolbu l kommissjoni għal dan evalwazzjoni ta' impatt. Min apparti hekk, is-sur tkellem dwar x'nistgħu nkejlu b'dak li huwa msejjaħ il-graf u forza min forsi jara jekk nistgħux nilħu xi ta' promess permezz ta' dan. Li nippermett l-istati membri li jgħidu tagħhom u li huma jiddeċidu fl-aħħar mill-aħħar eh, din hemm possibbli meta niġu l-kwistjonijiet ta' transkonfinali eh, u dan ħajkollu impatt negattiv fuq il-kompetizzjoni bejn l-istati membri. Komment aħari. Żewġ kummenti aħari. Aħarija. L-ewwel net għanna jkollna regoli li huma l-istess jew li huma differenti. Jiridu niftakru, irrid ikonna l-regoli l-istess li huma għaż-żmien tas-sewqan u għal ħin tal-mistrieħ Issa, kumment u mistoqsija kol fl-istess ħin. L-ewwel għandek żewġ emendi 89 u l-oħrajn fejn jitkellmu dwar punti ieħor li jiddaħħal f'artiklu 4 illi il-perjodu fissat li l-wieħed jirreferi għall-artiklu 382 għandu jkun ta' sija fil-ġimgħa u hawnhekk qed nirreferu għall-attivitajiet 3 4 u 5 oħrajn talbu illi dan għandu jaqa' għal tliet fil-ġimgħa. Ma nistax nifhem xi jridu bija din. Din għawek qed jitkellmu dwar situazzjoni fejn qed jgħidu li jekk aħna niddeċidu fuq ħin illi mbagħad dak ikun daqshekk ma jistax jagħmlu aktar minn hekk minkejja li dak li kun jista' forsi jidu qatta nofsija jew għaxar sigħat għal ma xorta waħda jridu nqistuha bħal sija jew sata jew tliet sigħat illi l-kumitat iddeċida fuq. Naseb li jestramba di għax jew ser nitkellmu dwar lajja U f'dak il-mod, dak il-kas ma nistawx noqod nifissaw ħinijiet, għax min jista' jipreferi għab xar snin floksija, għaxar sijat floksija waħda fuq ħaġa. U f'dak il-kas ma nafx kemm nistaw namlu emendi fuq żmien u ħin fiss meta ma nafux eżattament kemm ħajqataw ħin fuqha. Grazie, signor Deli. Grazzi. jiddispjaċini ħanamel ħanskuża fis fisem is-Sinjura Turin li qed tagħmel emenda fisem il-grupp ah, tal-ħodor. U aħna eh, għandna eh, eh, ħan irrifjutaw il-proposta l-emenda ta' proposta għaliex il-ftajim bejn il-Parlament u l-Konsil kien ċar għal settur ta' trasport sabiex ikunna uh, Eh, kompetizzjoni ġusta u xogħol diċenti għal kulħadd. Fl-2002 ftemna illi ndaħlu is sewwieqa li aħna war rasom sa 23 ta' Marsu 2009 skont servizzi legali tal-Parlament u ta' fuq il-daw li jaħdmu rasom dawn għandhom suppost stati membri diġa implementawa sissa, imma ġiġ pajiz membri bisamlu dan, dan il messagġ ċar mill-parlament, mill-servizzi legali tal-parlament e, jisħaq fuq din. Aħna uġet il-kemmu għek dwar l-inklużjoni tal-min jaħdem marrasu. rasu Għet nitkemmu dwar l-esklużjoni. Din is istituzjoni l-proċess legali u din l-istorja interistituzzjonali eh, eh, kienet suppost se tiġi diskussa fil-plenarja ta' Mejju fil-2009 imma emmin ma jirrispettax il-Parlament u deċiżjoni li ħadet il-Kamra. Din hija situazzjoni demokratika serja. Aħna maħniex parlament li li nerġaw naqogħdu noħorġu l-emendi kull darba li dawn ma jiġux eh, mħarsa. Imma din mandux qasam dwar eh, eh, eh, bil parlament u l-kommissjoni. U din hija problema kbira meta niġu għal ħarsin tal-ħin tax-xogħol u hemm ħafna nies li huma eh, qed jaħdmu wara rashom u dawn ix sewwieqa u ma dawk li aħna rridu nieħdu ħsieb. Għalhekk Għal dak indu xaqsam ir-regoli ta' sigurtà u ċol diċenti aħna ressaqna da' sebajn tal-proposta tal-Komissjoni, aħna ma naħseb forsi veru nix proposta eh, ma nieħu sekonna maġġoranza li qablu maħna, imma forsi ta' min nixbu xi bil. U napprezzaw il-kodifikazzjoni. Nittamaw illi kunem min jaqbal mana, grazzi. Thank you. Uh, thank you. Uh, Mr. Kessler, please. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte auf einige der Punkte meiner Vorrede eingehen. Äh, Grazie. Għanna ah, xin niskellem fuq xie punti palma għalu qabli. Jena naqbel illi għanna bżon iktar ħin biex ninegozjaw sew, jien mux nifem il-ftajim fejn kif jikustaw ikunu jafu il-rima regoli applikaw għal lima x'sawwieq. Il-pulizija mhemmx għalfejn ikunu jafu leġizlazzjoni. U aħna jew hemm min jgħid jew irrid jew ħanqabdu u naqtaw qalbna jew nkella nittrasaw problema sew. Jiena nifem l-argument fuq dawn il-persuni li ma naħdmu rasom ma folot, ma em u jeżistu dawn in-nies li mhumiex ġenwini. Illi jew għażlu li jaħdmu wara rasom jew jidru illi jaħdmu wara rasom jew ġeluhom illi jagħmlu ta' birruħhom li qegħdin jaħdmu wara rasom. Ma jider hemm esklużjoni għal dawn it-tip ta' xofira u jekk waħna aħna rridu rridu nqisuha fil-leġiżlazzjoni ġdida li ser tidħol fis-seħ. Grazzi. Signor Edner. mill umallada riflej l-wieħed għan kien tal-linja u zewċ trakkiet li ħabtu kien hemm bnej min-nies illi mietu dawn hawnhekk sar fi Vienna u skont il-pulizija eh, din l-inċident probabbli seħ minħabba li wieħed mis-sewwieqa eh, raqat u anzi kien hemm sitta li mietu u 37 midruba. Naħseb illi din dan huwa eżempju traġiku li juri illi s sikurta u s-saħħa e- e- e- ta' kull minn valut huwa essenzjali. Es u għalhekk dawn ukoll is sewi għandhom jaqgħu taħt id-direttiva. Direttiva wieħed 5-2002 kienet fis bis biss sal-sena u ma kenniex ma għalek għannix l-esperienza bizzejed biex nuru bitċar l-effetti ta' din il-leġislazzjoni fuq min qed juża evalwazzjoni ta' mpat u studju ta' kommissjoni għandha tiġi mwetqa sabiex kuħet ikun jista' jabbozza il-miżuri neċessarji ta' segwitu. Iżda ma naħsibx illi dan huwa żmien u waqtu illi nitkellmu dwar dan it-tip ta' sewwieqa. Mela għandu lej kommissjoni jekk jogħġbok tista' tweġeb ftit għal mistoqsijiet li tpoġġew speċifikament lilkom Grazzi, Sinjura Ċer. Jena l-għacħara, ċara, s sikurta fit-toroq u s-sikurta fuq posta xogħol hija tħassib tal-Kommissjoni ftul il-proposti kollha leġislattivi li tagħmel. Imma hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar dan, hawnhekk qed nitkellmu essenzjalment dwar li nevitaw ir-riskju li dawn is-sewwieqa ikunu sfruttati mill-impjegati tagħhom. Jina tkellimt ukoll mal-Komissjoni eh, fuq din il-kwistjoni, palma għal sur serkas aħna diġa aħna nġili tħattidna fuq għaw tant inna nitkellmu fuq l-ema għalx għan għodu nerġaw l-ura u nerġaw ntenna kollox minn bidu għalek għan nifokka biss fuq l-emendi. U mbagħad eh, fissessin sessin ikun qed inwieġeb għal mistoqsijiet li ġew indirizzati għal-komissjoni l-ewwel niet met fil-laqa ta' qabel, aħna nappoġġaw l-emenda ta' Sr. Bar u naħsbu l-emenda li resqet se biex niċċaraw tekst illi xorta jista' jagħti lok għal interpretazzjonijiet differenti rigward it-trattament bejn l-istati membri u kif dan jiġi duplementat bl-istati membri. Allura sunira baw naqblu magħha. minna l-oħra aħna ma nistgħux mod ċar ukoll nappoġġaw li minn din l-oħra li għalina ipoġġu um, piż amministrattiv sproporzjonat fuq anki l-imprenditorjati u l-istati membri u li ma jiprovdux għal mezzi xirqa ta' kontroll ta' din il-leġizlazzjoni dak li ndu xaqsam is għal li jaħmu ġenwinament eh, jistgħu jiġu mħarsa. Aħna napoġġaw din l-emenda? Narfu illi Surjus, Sunja Havawi, li kienu reporters fil-Komitat Tran għamlu sforz biex jilħu kompromess billi jinkludu dawn it-tip ta' sewwieqa u għam taħt eh, ammont ta' xogħol per pereżempju sija ju tliet sigħat. Dan huwa kontribut tagħhom għal direttiva tal-ħin totali tax xogħol iżda dawn l-emendi dispieċi dan ma solvinniex il-problema tal-infurzar għaliex kif jiena tġa għed darba l-oħra l-unika met li għandna bħalissa sabiex inwet u wieħed jiskon jista' iktar xogħol ta' sewqan iktar mill-li da' li għamel jagħmel huwa tackle graf U waqt hemm ċertu ċewwiqa illi għandhom interess illi implementaw dan it-tackle graph, ma ta' jkun qed jagħmlu żejjed li m'għandux jaqsam mal ħadd tabija. E, ċertu sewwiqa oħra li huma self-employed dawn m'għandhomx dan l-interess. U e, sakemm ma noħolqux sistema li ħatkun skabruża ħafna ta' kontroll, mhux se nkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ xogħol li jsir apparti x-xogħol innifsu, x-xogħol ta' sewqan fih innifsu. Ġifiri. Id-tibdiliet inkluż li mendi li jinkludu kontrolli mhux ħaġa li ħana nisa naċċettaw, imma hemm ħafna mendi mbagħad minn ħal oħra li aħna nappoġġawhom. U li dawn ġejjin minn gruppi politiċi kollha, mendi 2023, 23, 33 sa 36, 40 eh, sa 48, 60 sa 68, 76 sa 79. Dawn kollha isaħħu il-ċarezza ta' dispożizzjonijiet u isaħħu il-regoli. il regoli dak li għandu jitkellem dwar il-massimu ta' 3.5 tonnellati. Din hija suġġeraw suġġerimenti interessanti, iżda kif jindeġa qed għandna nindirizzawa eh, mod iktar orizzontali. il leġizrazzjoni ta' trasport tal-Unjoni Ewropea it-tina ħafna leġiżlazzjonijiet differenti, direttivi differenti, illi jitkellmu u jitrattaw vetturi li huma lil minn 3.5 tonnellati. Ġviri, inqas minn minn tix kopert, iktar minn hekk inti kopert. Għina ħanna ħambidlu għadi din il-massimu limitu, aħna nistgħu nagħmluh dana biss mod orizzontali, mod konsistenti, jotta tal kulħadd. Maħna maħniex kontrija, aħna qegħdin fil-fatt nistudjawa u nqiswa hemm studju li huwa dej bħalissa fuq il biċċa tax-xogħol u ħanhom u l-valwazzjoni ta' impatt li huma meħtieġa f'dan ir-rigward jekk naraw iva li nistgħu nwessaw l-ambitu tal-leġislazzjoni ta' trasport ta' toro għal inqas minn 3.5 tonnellati iva nistaw namlu elementi xirqa. Issa fuq emendi 35 u 36 illi tresqu mis-sinjura Jakonsaj. Dan huma interessanti u nkunu rridu nistudjawhom iktar mill-qrib. Emendi 35 jitkellem dwar illi dawn ix-sowi għasel fepred ikunu responsabbli jekk jekk ikun eh, qegħdin nisuq iktar mill-ħin li suppost u li jekk qed jitfgħu s-sigurtà ta' triq friskju din xi ħaġa li ta' min ukoll iqisa. Emenda 36 jitkellem dwar xi ħaġa illi jiena diġà kommentajt fuqha, ġifieri possibilità illi awtomatikament nirreġistraw xogħol illi ma jumwix eh, sewqan xfej li jirgwardja il-ħadd tabija. U Bħal-issa, diġam leġizazzjoni biex nirreġistrawhom daw bħala li għaw taħt kategorija ta' xogħol ieħor. Imma fl-aħħar mill-aħħar huma dawn il-persuni li huma eh, jħadmu għarrasom illi jridu jidu dawn l-ewwel pass. U aħna biex għamlu dan jridu naċċertaw illi stati membri jinforzaw leġislazzjoni illi diġa qiegħda fisseħ. U illi wieħed jirrekordjam automatika il-ħattu tobija tal-merkanzija tista' tgħin biex nippreċiżaw ukoll l-ammont ta' xogħol li jsir imma wieħed jrid ukoll jżomm qudu ma jneħħidin jiddependi ħafna fuq il-merkanti individwali u mhuwiex is issewwi jekk kemmu jekk ikun impjegat, jekk kemmu jekk mu jekk jaħdem rasu illi jagħmel il-ħaddin il-ħaddu tabija u nnifsu, ġifieri rġajna għandna problema ta' forzar għal darba oħra. U hemm limiti ta' sa fejn il leġislazzjoni Ewropea jew kull tip ta' leġislazzjoni eh, kun tista' tkopri u tirregola, grazzi tassja. Thank you. Before I bring Mrs. Grazzi, għabel ma naddu għas-Sinjura Power biex tamil samarita dibattitu nishtiq najt li ta analizza il-ħinijiet huwa possibbli li għallura 16 ta' Marzu probablement se jkun id debattitu fejn isiru l-kompromess imbagħad fit-28 ta' ser se jittieħed il-vot jekk kulħadd jaqbel ma' dan. Jista' jkun li jkun hemm xi problemi żgħar u jekk ikun hemm dawn il-problemi nerġgħu informawkom Is-Sinjura Bauer kjoġbok Grazzi. Nishtiq nirringrazzja lil kollegi kollha li qed jippruvaw eh, tejbu ir-rapport jew inkella jisibu mezzi aħjar għalih jew inkella dawk li analizzaw u ħadmu fuqu jien napprezza x-xogħol tagħkom għaliex bosta kollegi taw l-opinjoni tagħhom mottar nishtiq nixtieq nirrifletti xi ftit fuq xi punti li semmejtu. Sur Sterkas qal li l-ewwel net aħna għanna niddeċidu fuq il-kwistjoni sostanzjali mbagħad inkunu nistgħu naqblu fuq il-bqija. Jiena nkun kuntenta kieku nkunu nistgħu nagħmlu dan, però ikkolli ngħid li dan ser nifmuh fl-aħħar net u allura ma nistgħux nagħmlu previżjoni tal-votazzjoni Jina nkun kontenta kieku Iva jiġri dak li suġġerixxaw, però sfortunatament palma l-koll nafu probabbilment is-sitwazzjoni mhux ser tkun hekk. Il-problema tal-vetturi taħt ħames tonnellati hija kwistjoni li ġiet msemmija f'dan il-kumitat u wkoll fil-kumitat ta' trasport. Dan ifisser li aħna rridu nanalizzaw din il-kwistjoni minħabba li l-istruttura ta' trasport imbidlet mod sinifikanti fl-aħar snin. Dan għaliex fl-emendi tiegħi għamilt xi tibdiliet għaliex stajt nara li dan ta' għal xi nuqqas ta' ftehim. Dan ma jfissirx li il-vetturi kollha għandu jkollha mit-takograf Nafu li 3.5 tunnellati huma dawk il-vetturi li huma msejmija hawnhekk f'dawn ir-regolamentazzjonijiet, però minħabba l-fatt li l-istruttura ta' trasport issa nbidlet kemm il-Kumitat ta' Trasport kif ukoll il-Kumitat tagħna issa qegħdin jippruvaw jaraw jekk is-sigurtà ta' trasport tistax tiġi imtejba jekk aħna immorru taħt il-limitu ta' 3.5 tunnellati. Kienem ħafna proposti differenti minant gruppi varji, pero forsi ikun tajjeb li nanalizzawhom fil-kumitat biex naraw eżattament li huma dawk li jikkaġunaw l-inċidenti ta' traffiku u x'inhuma ir-raġunijiet għal dawn l-inċidenti. Jiena nappoġġa lura din il-proposta. Għaliex, jista' jkun li aħna mhux dejjem noħorġu bl-aħjar soluzzjonijiet. U pereżempju, huwa inċident traġiku dak li ġara ġewwa Vjenna fuq ir-ring ta' Vjenna. Dawn l-inċidenti jista' jkollhom bosta raġunijiet. Per eżempju, is-sewwieqa jista' jkunu għajjenin ħafna. però mhux biss 0.06 tal-inċidenti huma kaġun ta' dan. Jista' jkun il-kawża tkun li dawn iġġieldu ma' xi kollega jew inkella jkun għaddej minn xi divorzi diffiċli jew inkella tkun sempliċement ġurnata ħażina. Dawk per eżempju li jsuqu eh, fis-silġ jafu li huwa faċli ħafna li tejja waqt li tkun qed issuq. Ġifieri hemm bosta raġunijiet, bosta raġunijiet għal dan kollu. Aħna ma nafux x'nu l-persentaġġ ta' dawk per eżempju li kaġinaw l-inċidenti huma um, ehm, sewi self-employed għal daqsant għanna bżon ta' analizi iktar fil dettal ta' dawn is-sitwazzjonijiet. Però aħna tkellimna bosta drabi dwar kontrolli u li kulħadd għandu jiġi kontrollat, però naħseb li qed eh, nesaġeraw hawnhekk. Issa fir-rigward tal tal-sewiqa self-employed folot, għana ġat kellimna li dan muwiex eh, specifikament relatat ma' settur u għahna l-daqsan tlabna l komissjoni biex jisib laħjar prassi biex għalix eh, dawn jista fil-fat jikkaġunaw social dumping u kol eh, jiddeterjoraw il-kondizjonijiet tal-kompetizjoni ġusta. Jekk dan il-fenomenu jikber, dan ser jikkaġuna ħafna ħsara, pero jiena ma naħsibx li dan huwa eh, relatat speċifikament ma' settur. Naħseb allura li din hija raġuni għalfejn aħna nanalizzaw iktar fid-dettall din il-kwistjoni. Nirringrazzjakom dan huwa dak li kelli xi ngħid. Jiena kont qed inħares il qudiem lejn għall-opinjoni tal-Kummissjoni dwar dik il-parti tal-emendi li jibdew b'emenda numru 104 li tissuġġerixxi li għandna inżommu direttiva 5-6-1. Pero ovvjament ma referawx għal dik lanqas. Kif diġa qed e, f'Marzu 16 ser ikun hemm diskussjoni, f'April 28 ta' April ser ikun id-dibattitu fil-plenarja u mbagħad ser nieħdu l-votazzjoni. Richard Howard għadu ma wasalx, naħseb li l-arjuplan jew kellu xi delay għal daqstant forsi issa nistgħu ngħaddu għal rapport s sur Koferati dwar il- sostenibilità fuq meta twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal l-irkupru ekonomiku. Ek joġbok. Grazzi. Kif jaffu l-kollegi kollha? U essenzjali f'kull ekonomija, kull moment, kull ħin, li konna unafu boċċar x'azzjonijiet għandna nieħdu biex nappoġġaw il situazzjoni fi żmien twilu qasir u medju. Imma meta nistabu mbagħad dan il-kriżi qawwi li nsabu fiha bħalissa l-affarijiet ukoll jisir ħafna iktar delikati u għal dan il din ir-raġuni huwa importanti ċertu affarijiet. Għalhekk malajr malajr nixtieq nsemmi dawk li fl-opinjoni tiegħi irridu nresu qudiem il-Komitat Ekonomika. L-ewwel net illi ma nqisux illi illi żmien biex nistabilizzaw il-finanzi pala xi ħaġa mhux distinta u mhux relevanti fil-osma kollha li għandha x'aqsam magħhom mod konkret. Ġifiri, ipotezi illi tista' tkun ta' li, li jistaw jisseħu mod uh, eh, indiskriminat, per fil-qasam tar riċerka u l-edukazzjoni, dawn ħajkollhom effett pożittiv fuq istabilizzazzjoni, imma fl-istess waqt dan ħajkollu effett negattiv ħafna fuq il-kwantità u l-kwalità tal-irkupru ekonomiku meħtieġ. Għalhekk għandna bżonn nevaluaw il-tnaqqis il-problemi soċjali tal-kriżi, li kawżati mill-kriżi, mhux biss biex din issir wieħed mill lanijiet l-istrateġija ta' sena 2020 għandha solvi imma tisir wieħed mill-pedamenti tal-istabilizzazzjoni innifita. Nxie nżid illi wieħed irid ikun ukoll jaf jaġixxi mod bilanċat fuq il-mekkaniżmi ta' ridistribuzzjoni kemm dawk fiskali kif ukoll dawk li għandhom x'jaqsmu mal-retribuzzjoni ġbir ħlaslura l-persuni li qed jaħdmu biex dawn ma jaffetwax mod negattiv il-seta ta' xiri u ta' kwist tal-familji għax dan jista' jkollu effetti negattivi u mod partikolari nafeta negativi fuq wieħed mill-komponenti importanti ferm tal-ekonomija, eh, tal-kupru tal-ekonomija. Biex ikun hemm tkun nistgħu nittrattaw il-qatt, speċjalment jekk nixaqsam minn nisa fuq żmien medju f'żmien twil, l-lant għandu jkun l astabilizzazzjoni imma dan irrid ikun memus b'attenzjoni speċifika għal dawn l-elementi ta' politika ekonomika u soċjali. Mandux għalfejn għon suppost nirrepeti, imma permettu li nerġa nirrepeti għaxorta wahda. F-sistema finanzjarja, istabilità tittaddi minn il-livell ta' xol u l-politika ta' migrazzjoni illi għandhom iġu implementati sabiex inkunu nistaw eh, nejnu li tikber l-ekonomija kemm tal-Ewropa kolla kemm kif ukoll fuq il-pajjiżi individwali. Ġifieri minnaj dan il-bilanċ li niksbu bejn il-politika immirata aspett mod speċifika biex nkatru il-xogħol u l-impjieg u li wieħed jagħti iktar aċċess lil-barranin li ġew biex jgħixu hawnhekk, jaħdmu hawnhekk fa xiextutna diffiċli illi ħajkonna dan il-tkabbir u mod tant ieħor ikun diffiċli li wieħed issi pġit neċessarju biex ikollu kozjoni soċjali minnaħu naħa u minnaħa l-oħra nini garantixxu ħarsin soċjali sikura soda li huwa essenzjali għal koezjoni permezz ta' l-użu ta' risorsi finanzjarji li l-istati membri jagħmlu għad dispożizzjoni permezz ta' dawn il-politiki. Mm, ovvjament dinja il-qofol tal-strategija 2020 u għalek imbżon li konna ftejjim fu il-politika ekonomika u politika u soċjali illi jitkellem ju jiffoka fuq dak li għandu xaqsam is-flexikurta u dialogu soċjali ma fl-istess ħin id-daħħal elementi ġodda oħrajn pal mandu jkun sistema illi jipremja dak illi jġipruħu mot effiċjenti u kif u jġipruħu kif suppost u illi illi jagħti jagħmel sanzjonijiet jkastiga dawk illi ma jħares eh, regoli u ma jagħmelx xal mod tiegħu. Għalhekk irid hemm regolamenti qawwijin u stretti. U għanna ħajkonna bżonn nużaw il-lat kulturali ma koll lat prattiku u materjali biex din nipruvaw e, inżidu ma kabir ekonomiku il-lat tradizjonali tal-manifattura. Unigud garantixi li l-użu tal-rizorsi illi stabilta għanda tamed disponibli tħaddan e, elementi għawijin ta' ġustizja u għalhekk għandna bżonn il-Green Paper fuq is-sistema ta' pensjonijiet f'kull pajjiż. Jiena naħseb illi l-iktar triq effettiva illi li inżommu sistema pubblika karatteristika li maħom istaw inżidu il-pilastru integrativ tal-imot illi dak illi mhuwiex garantit permezz tal-istati membri jiġi garantit mill-tfaddil eh, kontrattuali mill quotas li nifrankaw minnom eh, li l-individuali kunu jistaw jużaw biex eh, jgħinu l-lom il-fusom. Ġifiri, l-ammont li ti garantixi l-publiku rridu naqduwa ma dak li garantixi l-ammont li settur privat biex bekk insibu dan il-koezjoni, dan il-bilanċ illi sissa kienu wieħed mill pillastri tal- ħarsin ta' sistema e, fil-lati kollha tiegħu u f'dak li kien jikkaratterizza l individualità tal-pajjiżi Ewropej kollha u għalhekk irridu naraw dak li nistaw nieħdu minn riforma u organizzazzjoni pubblika. Is-sistemi bejn il-pajjiżi membri huma differenti, kemm l-istorja tagħhom u kif ukoll fir-realtà tagħhom. Imma huwa evidenti li organizzazzjoni bħal di differenti e, tal-strutturi amministrattivi kemm dawk e, nazzjonali kif ukoll lokali dawn kollha jistaw jiwaslu għal return għal rikupru iktar konsistenzi, mux biss jitgarantixi xibek kwalità fi dak li il-xol, imma li kunem frankar konsistenti illi dan ukoll jista' jwassal illi l-ekonomija tilħaq malajr mod effiċjenti il-livelli ta' stabilta li huma indispensabbli. Jiena naħseb li dawn fis-sustanza u taħħom u ja huma l-elementi ewlenin li aħna għanna nifukaw fuqhom u għanna res dim il-Kumitat Ekonomika. U jiena naħseb dawn huma osservazzjonijiet li joħorġu mill taħtidiet li kellna bejnietna u billi sar minn xogħol il kumitat Speċjali fuq il-Kriżi Ekonomika qed jitkellem dwarhom bħala priorità. Jindali ritnejt pala ta' biex nagħmel ġabra il-żmien tal li fihom wieħed jista' jressaq l-emendi bħalma diġant qal tnaqqes mod konsistenti madam, ma jwaqafniex ma neħinix il-possibilità wara ġbin nibdew id-diskussjoni li ħan konna l-lejla li namlu xol tajja bejnietom illi fl-ħar mill-ħar ikun utlu speċjalment tal kummissjoni illi fl-ħar mill-ħar dan huwa reċipjent tal-xol tagħna. Grazzi.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 Għandi xi punti x'insemmi dwar l-opinjoni tas-sur kofferati u qed jitkellem dwar iż-żieda fil qat fl-ewwel paragrafu. Naħseb li żieda fil qat għandha se tagħmel sara fuq il-finanzi pubbliċi u tnaqqas ħafna il flejers pubbliċi għal daqstant naħseb li dan għandu jiġi msemmi b'mod iktar eh, evidenti. Fit-tieni paragrafu ma nix biss nitkellmu dwar eh, li nsaħħu u nerġaw nagħtu spinta lill industrija iżda rridu ninvestu wkoll fil-tkabbir ekonomiku għandna ninvestu fil-xalijiet, fil-impjiegi, fl-edukazzjoni l edukazzjoni u taħriġ jistaw jagħtu impetus lil eh, tkabbir ekonomiku. F'paragrafu 5 sur koferati jitkellem dwar eh, politika tal-immigrazzjoni xir skont l-esperti l-immigrazzjoni ma tistax tikkompensa għal eh, deficit eh, demografiku li għanna bħala riżultat tal-popolazzjoni li għedha dejjem tixxieħu għal daqstant għanna namlu użu eh, mill-rizorsi eżistenti, rizorsi umani ġa eżistenti li għanna fl-Ewropa. Għanna ninvestu f'programmi ta' ta' taħriġ Eh, għal-nies li huma ikbar minn 50 sena. Umbagħad paragrafu 7 is-sur kooperati eh, jitkellem dwar ir-redistribuzzjoni ta' riżorsi u wkoll it-tisħiħ ta' livell eżistenti tal-assistenza u wkoll tal-welfare Naħseb li għanna bżon ta' soluzzjonijiet ta' pensjonijiet ġodda biex nkunu nistaw nitrattaw id-deficit tal-finanzi pubbliċi. Il-rapporter qed jitkellem dwar żewġ pilastri, però jiena nemmen li għandu jkun hemm tliet pilastri. pubbliċi, privati u kol dawk okkupazzjonali u f'paragrafu 9 fejn ir-rapporter qed jitkellem dwar il-tnaqqis fl-ispejjeż tal- ħaddima u tnaqqis fit tassazzjoni naħseb li hawnhekk aħna għandna nimmiraw għandna nimmiraw għal politika fiskali bilanċjata u għanna niprivaw innaqsu il-non-wage il labor cost kem jista' jkun. dan huwa mod ta' kif eh, noħolqu iktar kompetizzjoni fl-ekonomija Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi rapporter mhux qed jirreferi għal responsabilità tal-Istati membri biex dawn ikunu jistgħu um, jieħdu sieb dak li għandhom x'jaqsmu x'jaqsam mal-pensjonijiet tal- ta' min jirtira naħseb li jridu joffru rapporti annwali għandu jkun hemm ukoll referenza iktar wiesa fuq il-politika il-politika tas-saħħa li din tnaqqas ħafna ir-riżorsi pubbliċi Irridu naraw kif dawn il-politiċi jimbidlu aħna jekk rridu li n jaħdmu iktar wara li għalqu 60 sena jew wara li għalqu 65 sena Aħna rridu naqsiguraw li dawn ikunu b'saħħithom biżejjed kemm fiżikament kif ukoll mentalment biex jagħmlu dan studji riċenti mir-Renju Unit juru li il- persuni fir-Renju Unit qed isofru minn amnezija wara il- l-età ta' 40 sena din hija xi ħaġa stramba. Trattamenti mentali, ta' ta' ta' mentali, edin jaqbżu l-ispejjeż għal trattamenti kontra l-kanċer. Dinja xi ħaġa li rridu naħsbu dwarha. L-ispejjeż għall edukazzjoni wkoll qegħdin jiżdiedu, però fl-Ewropa aħna qegħdin investu fi tip ta' edukazzjoni żbaljata. Aħna mhux qed ninvestu fi kreatività u innovazzjoni, iżda qegħdin sempliciment nedukaw ġenerazzjoni ġdida ta' persuni uh, li qed jagħmlu xogħlijiet li diġà saru qabel fil-passat. Grazzi ħafna. Jekk ma hemm xi uh, eh, kontribuzzjonijiet minna ħatakom, nixtieq infakkarkom li d deadline għal-emendi hija 26 eh, ta' frar f'nofsinhar, id debattitu fuq l-emendi huma fis-16 ta' Marzu u il-Komitat tal-Impjiegi fi 17 ta' Marzu u wkoll. u li kon fis-27 ta' Marzu. Jiena naħseb li s-sur ħawet għadu ma wasanx u għal daqstant issa ser nadu għal rapport ta' sur Serkas. Nishtiq infakkarkom li aħna probablement ser inresqu id-data tal- tal-votazzjoni għal madwar il-ħamsa u għal sant fakru li l-membri ta'kom jista' jkun isir iktar minn jew iktar tard, pero nixtieq infakkarkom biex tkunu konxi ta' dan. Issa ser ngħaddu għal rapport ta' Sur Serkas fuq il- l-applikazzjoni għal permess uniku għal ċittadini ta' pajjiżi terzi sabiex jgħixu jaħdmu fit-territorju ta' stat membru u kol dwar ġabra komuni ta' drittijiet tal-ħaddima minn pajjiżi terzi li jkunu qegħdin jgħixu legalment fi stat membru. Naddilek il-kelma Sur Serkas. <clears throat> Muchas gracias, señora presidenta. Grazie, señora President. Que va a exigir, por supuesto, aproximaciones. Dan, ovvjament, huwa dibattitu li wieħed jitħob tal kbir dak nixaqsam minn dal-ewwel skambju ta' opinjonijiet. L-opinjoni ġenerali tal-Kummissjoni sabiex toħorġ direttiva fuq eh, bil unanimu fuq id-drittijiet tal-ħaddiema u migranti legali minn pajzi terzi. Dan irridu naraw għaffas iktar wisa bitu iktar wisa f'dak xaqsam l-immigrazzjoni għal snin din hija xi ħaġa li aħna qegħdin nitolbu. U dan huwa eh, lan huwa li nisemplifikaw l-elementi amministrattivi li nistgħu niġbru għan f'proċedura waħda għal permess ta' eh, biex wieħed jgħix u jirreżidi f'pajjiż eh, wieħed stat membru partikolari biex nifaċilitaw l-affarijiet u l-proċedura. Ew nagħtu fl-istess ħin sensila ta' drittijiet tal-immigranti legali minn pajjiżi terzi b'ħafna nijiet. L-ewwel net eh, ovvjament sabiex dawn nitratawhom bħala nies, persuni. Għax dawn huwa mledmin fl ħam l aħħar bl-istess drittijiet illi għandna aħna u ċittadini ta' pajjiż membru. imma nixtieq nisħaq mill-2004 fej kienem il-Kommissjoni ħarġeb linja ċara ta' ambizjoni bejn ħaddima legali u legali jider li hemm konsens u jisa u l-fat li jider li aħna neħtieġu politika stretta fuq l-immigrazzjoni illegali man bat waħda aktar ġenerużi biex nintegraw l-immigranti illegali u għalek l istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom iħadmu politika illi taħdem fuq dawn iż-żewġ binarji ġifiri. Wieħed irid jiġilet kontra l immigrazzjoni legali minna ħamma bat namlu sfort qawwi għal dawk għal dawk li jitlu b'mod legali ġewwa l-Ewropa ikollhom id-drittijiet li ħaqhom drittijiet tanġibli illi permettilhom illi integra mod konkret fis-soċjetà tagħna. Apparti jekk aħna rridu nisqu fuq eh, l-integrazzjoni ta' dawn iż-żewġ binarji, fil meta nitkellmu dwar l-effett ta' attrazzjoni bejn tal-migrazzjoni illegali lejn stat membri, li stat membri, jiġifieri minħabba li hemm ħafna ċittadini minn pajjiżi terzi li qed jiġu ġewwa l-Ewropa, għandek dan l-effett ta' attrazzjoni għax meta ma jkunx hemm liġi, għax jeżisti s-suq ta' xogħol, meta ma jkunx hemm ċertezza legali, dan kollu jiġbet l-immigranti illegali. U dan u koll iwassal biex ikabbar il-networks tal-mafjużi li daħlu dawn l-immigranti illegali. U aħna irridu natu diritti u l- drittijiet li ħaqom il dawk li jgħixu mot legali fil-stati membri u naqsu fl-istess ħin dawk li edina mod illegali u kun edin iġildu fl-istess waqt ma l-immigrazzjoni illegali ġenerali. Eh, Di meċa ħagġa li Jibessa xamlu faċi li bħajti għabbat jiġi u jisib xol eh, eh, minn taħt. Għalix, jek ikonna ġeġitazzjoni stretti. U din tista' twassalna biex nqarbu għal kultura li nkunu qegħdin naddu messaġġ illi dak li jkun inħarsu l-drittijiet jekk ħaqqu imma jekk le musser musser eh, nappoġġawh u bekk ikunu qegħdin inħarsu drittijiet ta' pajiz ta' ċittadini ta' pajjiż terċi membri tagħna din diġà hija xi ħaġa li ħabret il-Kummissjoni fl-2007 u għalhekk għandha tkun id-direttiva qafas illi tirregola il-permess wieħed permess uniku u il-dirittijiet kollha li huma marbuta magħhom li għandux qasum mal-ħaddiema. Ovvjament imbagħad kulħadd ikun eh, kopert skont il-Kommissjoni permezz ta' eh, kriterji speċifiċi, leġiżlazzjoni speċifiċi skont is-sitwazzjoni tiegħu. Aħna rajna li dan mista tkun, din mista tkun dibattitu faċli bejnitna u mista tkun faċli bil biex naqblu mal-konsil Musa jkun faċli għax kif tgħid il-motivazzjoni tad-direttiva din se tkun din id-direttiva qafas se tirregola id-drittijiet ta' immigranti kollha ħaddiema illegali, anzi legali, korreġu kallim. Din id-direttiva suppost ilha li daħlet biex ma jkunx hemm dawn il-kontradizzjonijiet. Din id-direttiva suppost daħlet ħafna ħafna qabel ma daħlet il-Parlament. Meta nqarsu lejn direttivi oħrajn li l-om li qegħdin hemm pal pereżempju drittijiet li nataw għal ehm, min jimpjega e, e, u min iħaddem. U għalhekk irridu wkoll dan il-mod nkunu iktar orizzontali fid-direttivi tagħna u biex din direttiva kun tista' tilħaq il-livell ta' li laħqu diġà direttivi l-oħrajn qabilha. U eh, hemm direttivi oħrajn li diġà għandhom leġiżlazzjoni fis-seħ, soda u ċara. U għalhekk din id-direttiva għandha tilħaq dan l-istess livell jekk nħarsu lejn ir-regoli tal-ħaddima li jirregolaw il-ħaddima li jaħdmu għal żmien twil, pal per eżempju u bardaw li edin emmek pala exchange eh, jew pala stage per periodu qasir ta' żmien jew inkella dawk li qegħdin f'pajjiżi membri għal raġunijiet ċentifiċi li huma direttiva oħra. kien hija diffiċli l għal diffikultà li għandna li provaw naqduhom jekk irridu illi direttiva wa waħda illi verament orizzontali u tkopri dawn is-sitwazzjonijiet kollha rridu nagħmlu sforz żejjed biex naraw din hawn kien hawn il-koerenza dak li għandu x'jaqsam kemm tista' tħaffef u kun effiċjenti il-Kommissjoni biex ta' twieġeb għal ċertu problemi qabel ma tagħti eh, tweġiba iktar ġenerali li wieħed jista' jirreferi għal direttiva ġenerali li Jien ma nistax nifhem min min ivvinta regola ta' tal-Parlament, imma dawlu ma regoli illi qegħdin jitfawna fis-sogru illi ħanitilfu ħantilfu s-serħan tal-moħ tagħna, ħaġġenninna bil-Malti. Għaddi tewla tlet artikli illi ma, ma li qegħdin naħdmu fuq partijiet minnhom biss mhux qed nitalmu fuq kollha kemmi, kif jista' jkun? Qed nitkellmu biex fuq paragrafu artiklu, ġifier mhux artiklu sħiħ. Kif issa nkunu koerenti meta din għandha żewġ partijiet li huma separati, waħda nexaqsa mal-proċedura, waħda nexaqsa mal-drittijiet? Hija kompetenza tal-parlamentari illi hija dawn iż-żewġ illi illi hija ħarsin dawn iż-żewġ affarijiet. aħn hemm ċertu kompetenzi li jitlu ġo xulxin u bejn il-komitati differenti u għalhekk irridu narawhom flimkien. Imma kemm ir-rapporter kif ukoll id-delegati illi ħajkunu qegħdin <coughs> jitrataw din il-kwistjoni iridu jevitaw li jemendaw mbagħad artikli illi ah, illi ikun huma sempliċiment imresqa' bħal opinjonijiet minn ħatana bħal kumitat libe. Għax inkella dan ħajmur li mill-kompetenza tagħna ħadmur li lin minn dak li kienet divizjoni ċara li l-amministrazzjoni firdet mod ċar minn eh, bejnietna. Dan huwa sempliċement dibattitu li fram l ju jiġenna nistaqsu jekk nistgħu jekk ħanispiċċaw nagħmlu xogħol mhux komplut il-motivazzjoni tal-komitat tgħid li minkej eh, parti il-pis amministrattiv dan wassal għal ta' kategorija legali li jċerta li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs bej ħaddima li ġejjin minn barra u ħaddima tagħna. Imma din qed jisemma biss fil-bidu, fil-introduzzjoni, fil-motivazzjoni, imma bat fl-artikoli Eh, iżar madda kollu li għalli li supposta jagħmel fid-daħla. Ah, per esempio, f'artiklu 3 nitkellmu dwar l-applikazzjoni ta' direttiva u ma teħalli barra mill-ambitu ta' direttiva organizzazzjonijiet u gruppi illi jistaw jidġu għandhom jidġu diskussi għawlek. U għalek ħarbtu kollox. Ġvek ħanħallu barra ħaddima staġunali. U ħaddima permanenti. Dawn qed jgħidu fil-artiklu għandhom m'għandhomx ittijiet indaqs, imma dawn huma fil-fatt waħed mill-gruppi ta' ħaddiema li iktar għandhom bżonn ħarsien. U l-iktar li għandhom bżonn li ġu jkollhom inklużjoni biex inkisru iċ-ċirku vizzjuż ta' xogħol illegali sabiex kull min jaħdem fl-Ewropa ikun soġġett għal liġi tax-xogħol u preċedenza soċjali il leġiżlazzjonijiet gverna. Kif wieħed jista' jkollu kontradizzjoni daqshekk ċara bejn dak li wieħed qed jgħid l-artiklu, mbagħad li ħadd jgħid fid-daħla fil-spjegazzjoni. Forsi mod kif nistgħu noħorġu minnha hija li ngħidu li dawn il-ħaddiema ħajkunu suġġett tal leġiżlazzjoni speċifika illi ġiet imħabbra di ma tistiġi leġiżlazzjoni s'issa, dan il-Parlament għadu m'għandux proposta direttiva speċifika, Għalek, u diġa ħanħabbar xi elementi u l-nita diskussjoni tagħna hi sakemm ma jkunx hemm diskussjoni speċifika bejn dawn il-ħaddiema dawn għandhom jgħu koperti mod komplementari per ta' din il leġislazzjoni orizzontali li qegħdin diskutu hawnhekk. Sa rigward il ħaddima li qegħdin jaħdmu għal kumpanija imma qegħdin bazati f'pajjiż ieħor kif wieħed ma jistax ikoprihom daw? Kif jista' jkun hemm din id-distinzjoni eh, daqshekk eh, eh, differenti, din id kontradizzjoni fil-direttiva? Nix nisidan il-kollegi biex jagħmlu studju dettaljata għax hemm diffikultà oħra, gwira. Għal-artiklu 12 li kompetizza esklusiva tagħna tiffoka fuqa f'artiklu f'punt 12 artiklu wieħed U fuq il-talim, il-drittijiet soċjali, drittijiet tax-xogħol, imbagħad hemm parti oħra fejn istati membri jistgħu joħolqu ċertu derogi għal dawn id-drittijiet. Li mhijiex aċċettabbli ċertu aspetti, wieħed ma jistax jaqbad u jipprojbixxi xi ħadd u jiġħad il ħadd minn dawn id-drittijiet jekk qed jaħdem fil-Unjoni Ewropea. Minn apparti l-derogi li aħna huma antiċipati fil- kamp applikazzjoni ta' direttiva, ġifieri li jkopru il-dawk li mhumiex koperti. Anki dawk li suppost huma koperti, xorta ħajkunu soġġetti għad-derogi. U din u kol se toħloq eh, direttiva fej fil-realtà, fil-prattika. U pass il-qoddim dak li xaqsam eh, il-fatt li ħriġna strument ġdid, imma f'dak li xaqsam kelkem u affettiv fil-prattika b'mod armonjus fost direttivi ma ħajkun bla sustanza, bla sugu. Għalek għanna ħafna xol, x'namlu, għanna fadlina ħafna x'naqtfu. Dawn huma kollha suġġetti rilevanti ferm, mhux biss irridu noħolqu affas legali l-Ewropa imma irridu Inwet u fil-realtà dak li inna mwedu li ċittadini tagħna żmien twil u anki ċittadini pajjiżi terċi l fl europa aħna ħankunu sodi u ibsin fil-ġlieda kontra l-xogħol illegali imma għal dawk li huma hawnhekk legalment iridu jiġu trattati bħal nies u la ta' networks ġusti u kondizzjonijiet indaqs. Grazzi. Yes, thank you. Uh, thank you very much. Grazie ħafna. Iva naf kemm hu diffiċli li inti tkun qed tipprova tara minu responsabbli għal xiex għal xie artiklu partikolari, nafu li l-istess japplika taħt direttiva diskriminazzjoni. Aħna l-lum għanna l ħatmi mill-Komissjoni biex jiddiskutu miegħu din il-kwistjoni Per ovvjament ser ikonna l eh, qat ma l-Komitat tal libertajiet ċivili kif hija l-proċedura biex inkunu nistgħu niddiskutu kif nistgħu ngħaddu xi emendi lil kumitat tal libertajiet ċivili għaliex fil-fatt din hija xi ħaġa li jiena għamilt ukoll fi rigward tal-antidiskriminazzjoni. Nixtieq infakkarkom li jekk se nippruvaw nemendaw xi eh, xi paragrafu li mhux taħt il-responsabilità tagħna dan ser isir Eh, mux se jiġi aċċettat u allura aħna ser nippruvaw nagħmlu l-emendi taħt il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili jekk din ma taqax taħt ir-responsabilità tagħna. Ser ċerna di comment timetable ta' eh, data ta' skadenti, data ta' skadenti tal emendi l-24 ta' Marzu f'nofsinhar, l-adozzjoni tal eh, komitat tal impiegi 28 ta' April u mbagħad fil-plenarja fis-sessjoni ta' Mejju, it-tieni sessjoni ta' Mejju jinxtieq nfakkarkom li jekk intom ser tamendaw paragrafi li mhumiex taħt li-responsabili responsabilitana dawn mhux ser jiġu aċċettati mill-segretarjat. Is-sur ħawit issa wasal u allura semmorru lura dak il-punt fuq l-aġenda tagħna li huwa dwar il-ġitijiet tal-bniedem l-istandard soċjali u ambjentali fil- temiet tal-kummerċ internazzjonali. U koll għal darbohra ser infakkarkom dwar il-vot li dan ser probablement ser eh, isir iktar kmini il-vot. Il-votazzjoni ser isir iktar kmini. Sir Hawit ikjoġbak. Grazzi ħafna, Signora President, u nifraħlek eh, tal wasalt mill-West Midlands kienem temp ħażin u nifraħlek tal-nxilek inti tasal. Nirringrazzja wkoll membri tal-Kumitat Segretarjat li kienu flessibbli fil-aġenda tagħhom illum. Jiena ġejt mitluk fisem il kummissjoni li nagħmel bozz l-opinjoni dwar din il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bidam l-istandard soċjali u ambjentali fuq il-femijiet tal-kummerċ internazzjonali. Ovvjament din hija kwistjoni wisa ħafna Aħna ah, għanna l-opinjoni tagħna rapport mm, ewlieni sar fil-Kumitat tal-Kummerċ din kien din kienet kwistjoni eh, taħraq ħafna fl-aħħar snin dwar l-standards eh, l-standards soċjali flimkien mal-kummerċ eh, mal ftehmiet mal-kummerċ internazzjonali din hija xi ħaġa diffiċli. li nadu dan id-dibatt nimpoġġu dan id-dibattitu f'xi ħaġa li hija twila biss paġna, dokument ta', ta paġna. Jiena provajt insolvi din il-kwistjoni kollha din il-kwistjoni kollha bliktar mezzi prattiċi. Fl-ewwel paragrafu jiena semmejt il- L-opinjoni tagħna li aħna mhux qed naqblu mal-protezzjonizmu mhux qed naċċettaw l protezzjonizmu għal ċertu vantaġġi ta' xi pajjiżi partikolari, però naċċettaw il-prinċipji tal-kummerċ ġust u jiena appoġġejt din id-dikjerazzjoni fl-ewwel paragrafu għaliex jiena nemmen li din hija kwistjoni li għandha tiġi appoġġjata mill maġġoranza tal-spettru politiku. Umbat, se nipruvaw ukoll nitrattaw din il-kwistjoni b'mod wiesa uh, jiena provajt poġġi opinjoni pratika, opinjoni pragmatika li għad dettaljata u kol fi rigward tal-affarijiet li aħna nistaw namlu bħal l-Unjoni Ewropea uh, fi rigward tal-relazzjonijiet mal ftejmi ta' kummerċ internazzjonali din importanti, speċjalment minn naħa tal-Kumitat tagħna u wkoll fir-relazzjoni tagħna mal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal- tal-ħaddiema. Jiena nixtieq insemmi xi punti ewlenin ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. L-ewwel punt fl-ewwel paragrafu tanna x'taqsam mal-interpretazzjoni tal-WTO ta' artiklu 24 fejn intqal minn bosta involuti mid-WTO li kienem interpretazzjoni mux taqseg ġusta tal dan l-artiklu jista' jkunem iktar interpretazzjoni flessibli ta' setturi vulnerabli f'dan is-settur. Mbagħad fi tieni paragrafu jiena analizzajt ir-rwol tal-konvenzjoni Għana familjari ħafna ma' dan dawn il-konvenzjonijiet tal-ILO u it aħna nemlu li dawn għandhom jiġu rispettati u anke jekk dawn ma ġewx ratifikati minn pajjiż individwali jew le. Qed ukoll fil-paragrafu li il-ratifikazzjoni effettiva u l-implementazzjoni ta' dawn il-konvenzjonijiet ewlenin għandhom ikunu fil-qofol tal-politika tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-kummerċ u l-ftehim tal-kummerċ. Dan għandu jsir fuq l-istess livell, fl-istess status Uh, fil-rigward tal-market access u li bosta nis probabbilment jgħidu li dan mhuwiex il-każ f'dan iż-żmien, f'dan l-istadju. Fit-tielet paragrafu jiena qed li l-Kummissjoni qiegħda sserraħ wis fuq il-korpi internazzjonali. Ma nafx hekk mhix qegħdin jisimgħu, però dan mhux biex noqgħod nikkritika lill kummissjoni però issa naħseb li bil-komplessità li jem fil-kummerċ internazjonali bil-falliment ta' da u issa wasal iż-żmien li ma nistawx noqogħdu nserħu fuq l-istituzzjonijiet internazzjonali għadda dak iż-żmien u rridu nkunu iktar responsabbli fl-Ewropa irridu nassiguraw li aħna jkollna l-kapaċità biżejjed fl-Ewropa biex ikunu nistgħu nagħmlu l-ġudizzji tagħna. U ma noqogħdux inserħu fuq pajjiżi oħrajn fil rigward tal-standards ta' sostenibli. sostenibbli. Ukoll jiena semmejt fir-rabu paragrafu il-GSP Plus Regulations dan huwa uh, aċċess suq imtejjeb li aħna nofru għal bosta pajjiżi għaliex huma iva uh, eh, jadirixxu mal-konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO u hawnhekk jiena semmejt il-kritika ta' ħafna li il-mod ta' kif dan sar ma kienx konsistenti jew oġġettiv daqskemm suppost kellu jkun. Hemm ċertu kriterji li huma indirizzati u wkoll hemm xi ilmenti minn ċertu pajjiżi dwar dawn il-kriterji. Din hija xi ħaġa arbitrarja ħafna. U allura dawn id-djufijiet għandhom jiġu solvuti. Jiena qed ngħid ukoll dan għaliex fl-aħħar ġimgħat Eh, tieħdu d-deċiżjonijiet biex tiġi sospiża l-GSP Plus għal Sri Lanka u iż-żmien li jingħata għal l-Sri Lanka biex tkun tista' tidirixxi ma' dawn ir-regolamentazzjonijiet dan huwa eżempju fejn aħna ma rridux noqogħdu eh, nippenalizzaw il-dawn il-pajjiżi, iżda rridu nagħtu inċentiv tajjeb biex dawn ikunu jistgħu eh, jaħdmu lej dan il-għan, allura dan juru liva, dan jista' jsir sar f'ċertu pajjiżi u allura jista' jsir ukoll f'pajjiżi oħrajn fid-dinja. ċertu punti wkoll ma ġewx intużati kif suppost u rrit nġbet l-attenzjoni għal ċertu punti li jekk ikonna ċertu uh, bżonijiet Ewropej Aħna ma rridux il-protezzjonizmu, id ukoll li rikonoxxu ċertu kwistjonijiet bħal offshoring u wkoll setturi oħrajn fejn hemm eh, tnaqqis maġġel ħafna. Mod partikolari fi żmien ta', ta reċessjoni, din hija prinċipju importanti ħafna tal-politika tal-kummerċ Ewropea. Urridu wkoll nirrikonoxxu l-fatt li aħna jekk nieħdu deċiżjonijiet fuq naħa waħda, s'daw ser ikollhom ċertu effetti reġjonali negattivi u allura rridu nattrattaw b'dan kollu fil-fond tal-ġustament ta' globalizzazzjoni. Pero dan ma ntużax kif suppost, u kif suppost kellu jintuża. F'paragrafu 7 jiena semmejt il-kwistjonijiet eh, dwar il-bżon tal-industrija tal-kummerċ biex issegwi prassi eh, sostenibli u ambientali u tirrispetta drittijiet tal-bniedem l-istituzzjonijiet internazzjonali, l-ILO u l-OECD għedin jaħdmu biex ikun hemm standard, set ta' standards komuni f'dan ir-rigward u allura dan għandu jiġi inkorporat, appoġġat u għandna nagħtu inċentivi fir-rigward tal-politiċi tagħna fl-Unjoni Ewropea. Paragrafu 8, paragrafu 9 semmejt il-kwistjonijiet dwar il-moviment temporanju tal-ħaddima u koll il-rekonoximent tal-standards internazjonali. Nafu li din kienet problema kbira fl-Europa stess. U rridna qodu attenti ħafna għaliex din tista' terġa' ssir problema fir rigward tal-relazzjonijiet tagħna fl-Ewropa ma' pajjiżi terzi fid-dinja kollha. U għal daqstant jien qed nipprova nevita dan u poġġejtu fid-dokument biex bekk aħna nkunu nistgħu nirrispettaw l-istandards tal-ħadiema internazzjonali f'pajjiżi terzi. Fl-aħħar paragrafu jiena semmejt ukoll punt ieħor eh, li għanna analizzaw fi rigward ta' WTO, fi rigward tal interpretazzjoni. Għanna xikultant nasbu li WTO hija il-bibja u hemm ċertu punti li aħna ma nistawx nisfidaw, uh, però anka fiħdan ir-regolamentazzjonijiet ġa studenti ta' WTO hemm ċertu kwistjonijiet ta' interpretazzjoni li jistgħu jkunu dibattibli u hemm mod partikolari ċertu punti li qed jintużaw bħala loophole eh, minn bosta pajjiżi fir rigward ta' l-export processing zones u wkoll edin jipermettu li ċertu produzzjoni sir f'dawn iż-żoni m'hemmx rispett tal istandards tal-ħaddiema jew għad-drittijiet tal miedem din hija xi ħaġa mhux aċċettabbli, m'għandix tkun aċċettabbli għanna nitrattawa nittrattawha għal dal-boħra fuq livell ta' WTO. Jiena les li nisma' x'għandhom xie jgħidu l-kollegi tagħna f'dan ir-rigward u jiena lest li naħdem ma'kom fuq l-emendi qabel ma nasru għal vot finali dwar din l-opinjoni. Grazzi ħafna, Senior President. Grazzi ħafna mżewġ persuni li u jitkellmu fisem il kommissjoni DigiTrade, Trade. sur Moras jekk jogħġbok tista' titkellem inti l-ewwel imbagħad Digi Employment. Thank you. Grazzi ħafna, Signora President. Michel Morris ta' DG Employment. Il-Kommissjoni Ewropea taqsam fil-punti di vista tal-Parlament li dawn il ftejmi tal-kommerċ internazzjonali huma importanti ħafna għal-valuri Ewropej. il ftejmi ta' kummerċ huma importanti ħafna biex jikontribwixxu għal xogħlijiet aħjar u aktar xogħlijiet fl-Unjoni Ewropea. Paragrafu 206 u importanti ħafna bl indirizza din il-kwistjoni rridu noħolqu aktar opportunitajiet għan negozji għax-xogħol u għat-kattir tal-impjigi iżda rridu ġestjoni ta' bidla fiħdan l-Unjoni Ewropea. Skont il-politika, il-Kummissjoni Ewropea qed tanalizza ftejmiet tal-kummerċ bħala parti mill-kapitlu tal-kummerċ u żvilupp sostenibbli. F'dan il-kuntest il-Kummissjoni zaret pajjiżi oħrajn fir rigward il ftejmi tal-kummerċ internazzjonali biex naraw l-ambitu, l-impenni u anki tħaddin tagħna mal-imsieħba tal-kummerċ. Għalhekk qegħdin nappoġġaw il-standards internazzjonali kif ukoll l-aġenda ta' xogħol deċenti fl-2006 l-Kummissjoni resqet regolamentazzjoni din insegwa u ġiet appoġġata bisħieħ mill-Parlament Ewropew f'riżoluzzjoni komprensiva adottata f'Mejju tal-2007. L-aġenda ta' xogħol deċenti qed tintegra l-promozzjoni ta' xogħol siwi, drittijiet fuq ix-xogħol, il-protezzjoni soċjali, dialogu soċjali u miri ta' kwalità fuq ix-xogħol. Dan ħaddan ukoll fih standards soċjali ta' xogħol li jistabilixxi x'inhu rekwiżiti minimi f'dialogu fuq ix-xogħol. Iżda x-xogħol huwa lil hinn minn hekk qed nippruvaw nigarantixxu mhux biss id-drittijiet iżda wkoll il-miri biex nkunu nistgħu ntejbu l-kompetittività u l-ġustizzja soċjali. U għalhekk tmur tajjeb ħafna mal-mira tagħna biex ikollna kummerċ ftejmi ta' kummerċ flimkien ma' żvilupp bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea kif ukoll imsieħba ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk id-dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għall ftas inkopru tliet elementi ewlenin. L-ewwel nett din isejħu biex ikun hemm implementazzjoni effettiva tal-standards tax-xogħol skont il-konvenzjonijiet tal-ILO Il-tieni punt huwa li nisħu prinċipji u miri ta' xogħol deċenti waqfu pjattaforma għad dialogu u kooperazzjoni mal-imsieħba tal-kummerċ tagħna. Dawn id un imbagħad huma memuża ma' mekkaniżmi għal kooperazzjoni bejn il-gvernijiet tħaddin fil-soċjetà ċivili u anki l-implementazzjoni tal-impenji fost l-imsieħba tagħna. L-approċċ tal-Kummissjoni tmur lin mill-approċ ta' sanzjonijiet, iżda rridu li eh, konna eh, parteċipazzjoni minnaħat tal-imsieħba tal-kummerċ tagħna. Dan għandu jkun bbażat fuq riformi soċjali u l-appartenenza dan imur huwa konformi mal-perspettiva tagħna. Il-monitoraġġ u l-mekkaniżmi tal-FTAs dimensjoni soċjali għandhom għalhekk iħarsu dawn il-problemi. Għandu jimxu f'din id-direzzjoni. Hija importanti li mhux biss l-imsiba soċjali wkoll is soċjetà ċivili kollhom rwol x'jaqdu f'dan il-proċess biex intejbu trasparenza, dibattitu politiku u anki l-effetti tal-forza tax-xogħol. Għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm kummenti fuq l-abbozz ta' opinjoni u d-dim dan il-komitat u l-kollega tijaj ta' DigiTrade ħajkompli iżid xi kummenti oħra ma tijaj. Grazie ħafna sur Portela mill-DigiTrade. Jiena naf li għaw ftit ħin u d-dimna għalek ħan namlu xi kummenti bil-miktub iżda xorta waħda nixtiequ nuru ftit eżempji u ftit kwistjonijiet li rridu niżaminaw aktar fid-dettall, rridu niftakru li il-klawżoli ambientali u l-klawżoli soċjali huma klawżoli komplessi ħafna problemi speċifiċi li, li jinsabu fl-abbozz ta' opinjoni rridu għalhekk jiġu diskussi sow. Rridu distingu sow bejn regoli volontari, dokumenti ta' gwida u anki xogħlijiet oħra għalhekk aħna nikkonsidraw li hemm ħtieġa li nissalvagwardjaw l-ambitu għall-istituzzjonijiet Ewropej skont il-politika ta' kummerċ tagħna u dan jinkludu wkoll il-Parlament Ewropew biex bekk ikunu jistgħu jagħmlu evalwazzjonijiet tagħhom fuq kwistjonijiet importanti. Per eżempju, ma jkunx xira fl-opinjoni tal-Kummissjoni li nbidlu strumenti internazzjonali għal gwidi bħal per eżempju l-linji gwida tal-OECD e u l dikjerazzjoni ta' prinċipi tal-ILO jew kodiċi oħra ta' imġiba f'regoli vinkolanti għall-Unjoni Ewropea. Pal mwet jissuġġerixxi l-paragrafu 7, dawn mhumiex infasla u maħsuba bħala instrumenti vinkolanti legalment. Barra minn hekk, dawn jaraw il-kondotta tal-istati mhux ta' msieħba privati. Madana kollu l-Kummissjoni temmen li l-istati membri għandhom lan biex jipromovu l-aqwa prattika fil-kummerċ. Iżda għandhom ukoll responsabilità u għalhekk rridun li nħarsu l-kodiċi ta' mġiba anke fl-istati membri. Fl-istess ħsieb irridu nżommu f'moħħna li l-evalwazzjonijiet tal-impatt fil-paragrafu 5 rridu jseħħu minn konsulenti indipendenti biex ikunu jistgħu jinfluwenzaw min jieħu deċiżjonijiet iżda waċar l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew rridu jaslu fl-aħħar mill-aħħar għall-evalwazzjoni tal-impatt individwali skont kull ftejm tal-kummerċ. anki jekk dawn ma jkunx skont is-sejbiet tal-konsulenti indipendenti għalhekk irridu nisħu li fil-paragrafu 4 l-Kummissjoni taqsam l-opinjoni tal-Parlament li ma rridu nsibu benchmarks aċċettabbli u għalhekk fil- prattika u regolamenti Ewropej aħna nserħu ħafna fuq il-konvenzjonijiet u sejbiet tal-ILO u anki fuq is-sistema ta' monitoraġġ tal-ILO dan japplika għal pajjiżi foqra iżda anke għall unjoni Ewropea u għalhekk huwa ovvju għall kummissjoni li fid-dawl ta' dawn l-evalwazzjonijiet komplessi l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet politiċi jrid ikollhom l-aħħar jett f'każ bħal dan biex bekk ma jkunx hemm awtomatiżmu dirett fir-rigward l-applikazzjoni ta' dawn il-mekkaniżmi biex nidħlu ma nixtuqux nitlu aktar fid-dettall iżda nixtiequ ngħidu li din la bozza opinjoni fih elementi speċifiċi, tekniċi, hemm referenzi għal dispożizzjonijiet legali fir rigward il-kummerċ, hemm ukoll referenza ta' sussidju, definizzjoni ta' sussidju fil-WTO li ma naqblux magħha, u hemm kwistjonijiet oħra bħal pereżempju sitwazzjonijiet eh, speċifiċi skont temi tal-kummerċ internazzjonali u għalhekk rridu aktar eżaminazzjoni, dibattitu aktar xira biex bekk ikon aktar reazzjonijiet fuq dawn il-punti speċifiċi fuq abbozz ta' opinjoni. Dok li jixtiqu iktar minn hekk jistgħu jibatu l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub lill-Kummissjoni biex nkunu nistgħu nqisuhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tajda President. Nixtieq inħabbar li il-votazzjoni se seħ fil-ħamsa ta' fil-ħaxija kien hemm oġezzjoni iżda ma mhix qed nara l-ebda raġuni biex noqogħdu nittardjaw il-votazzjoni. Għalhekk il-koordinaturi ħaj komplu b'din il-votazzjoni u komplu bil-votazzjoni wara dan id-dibattitu. Sur ħar kik jogħġbok t tikkumenta fuq dan li għadu kemm qalu l-Komissjoni? Mkellim kellim wieħed li talab għal-kelma s'issa. I can't quite see. I need my Can you announce who you are as we can, none of us can see up here? Ħadd ma jista' jara minn hawn fuq tajt il-President. Sur Higgins mill-Gwi, NGL. Jien nixtieq ngħid kelmtejn fuq is-suġġerimenti li qal li tagħna Sur Hawit, Sur Njura President, jiena nħoss li għandha tkun ewlenija li drittijiet tal-bniedem u l-standards eh, soċjali u ambjentali għandhom ikunu Fukati sow fil-kummerċ internazzjonali bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi. Sfortunatament mill-evidenza li għandna mill-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, trade unions u organizzazzjonijiet ta' ħaddiema fuq il-post f'ħafna pajjiżi foqra fejn l-Unjoni Ewropea tagħmel kummerċ magħhom il-kas huwa kompletament l-oppost, il-kontrarju, li l-drittijiet tal-bniedem u l-standards soċjali u ambjentali qed jiġu miksura f'ħafna każijiet. Fil-punt tlieta ta' suġġerimenti ta' Sur Howard, trade unions u l-organizzazzjoni ta' dritti tal-bniedem, l istender soċjali u ambjentali għandhom jiġu involuti fil-konsulenzi u anki fl evaluazzjoni tal-impant u jiena nappoġġa dan bisħieħ. Iżda sfortunatament, skont l-evidenza, din mhux qed tittieħed bis-serjetà mill-Kummissjoni f'ħafna każijiet u mhux qiegħda tiġi implementata. U hemm evidenza wkoll darba wara l-oħra d-dim il-membri tal-Parlament Ewropew minn organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-ħaddiema u produtturi żgħar u li għandhom residenza f'ħafna pajjiżi foqra li kumpaniji multinazzjonali qed ikollhom rwol ewlieni fl-Amerika tisfel dan ġi dokumentat fejn hemm kumpaniji multinazzjonali li bbażati fuq il-post iżda li huma tal-Unjoni Ewropea u qed jagħmlu violazzjonijiet kontra l-komunitajiet u l-organizzazzjonijiet li per eżempju jisfidaw il-irda tal-ambjent f'dawn il-postijiet. Fir-rigward il-punt 5, il-Kummissjoni qed tirreferi partikolarment fuq is-sitwazzjoni tal-Kolombja u li hemm ftehim li tiġi mħejji għal dan il-pajjiż. Jien nixtieq li dan il-punt ikun aktar b'saħħtu u għandna ngħidu li m'għandux ikun hemm ftehim ta' kummerċ mal-Kolombja jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma bħalissa bil-til e, ta' trade unionisti u bil-qada kurrenti tal-Kolombja. u bitkomplija ta' qtil u intimidazzjoni ta' ħaddiema li jipruvaw jiġildu għad-drittijiet tagħhom u għat trade unions. Jien nixtieq nirreferi fil-qosor fuq il-punt għal-punt numru 6 fejn il-Kummissjoni tirreferi għal kuntest ta' depressjoni ekonomika. Rrit jevita wkoll deklin qawwi tal-postijiet tax-xogħol. Sfortunatament il-kapitalizmu globali ikattar l-aktar fuq il-kompetizzjoni u fuq il-promozzjoni ta' eh, xogħol mamul bl-irħis u għalhekk eh, qed naraw li ħafna ċittadini għedin ikunu qed imorru kontra dan u kellna eżempju skandalus fl-Irlanda xi sena u nofs ilu fejn kien hemm kumpanija li kaċċiet 1700 ħaddiema ħabta u sabta mbagħad il-gvern Pollak b'appoġġ ta' kommissjoni rnexxila tikseb sussidju ta' 50 miljun euro biex bekk din kumpanija tkun tista' tagħmel il-xogħol tagħha fil-Polonja. X'loġika etika hija din għall-Kummissjoni li taġixxi biha? L-aħħar punt li nixtieq nagħmel, Sinjura President, huwa dan li ġej. Sur Hawet jippreferi u jinsisti li kwalinkwa inklużjoni għall ftejemiet tal-kummerċ fuq il-ċaqliq temporanju ta' kummerċ għandu jkun konformi ma' standards internazzjonali u l-ftejmiet kollettivi f'pajjiżi terzi. Jiena nixtieq nappoġġa dan bisħiħ, iżda nixtieq nistaqsi l-mistoqsija kif jista' jkun li dan jiġi implementat meta l-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja sentenza wara l-oħra f'daw l-aħħar tliet snin jew erba' il-sentenza ta' Lord Saxony u ħafna sentenzi oħra jagħmlu eżattament l-oppost u din jġildu għal drittijiet ta' sottokontratturi biex ikunu jistgħu jimportaw il-prodotti tagħhom u jimportaw ħaddiema minn pajjiżi oħra u jitħallsu brata eh, ħafna iktar baxxa meta mqabla ma' ċittadini tal-post. Nista' nsemmi l-każ tal-Lussemburgu pereżempju. U għalhekk jiena nixtieq li l-Kummissjoni u l-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja bl-interpretazzjoni ta' trattati tal-Unjoni Ewropea ifisser li l-punt disa tal- Sur Howard ma jistax jiġi implementatu, għalhekk jien din nixtieq ngħid li din mhux aċċettabbli. Grazzi, Sur Faver. Děkuju. Já budu reagovat na to, co... Grazie. Nishtiq najt xaħġa fuq dak l-ismajna dwar il-Kolombja. Il-ġimma li għaddit jiena bħala membru ta' delegazzjoni għal fisem il-soċalisti kont il-Kolombja fuq missjoni ta' sejbiet tal-fatti. Dak li smajna mhux minnu mill-informazzjoni kollha li għandna fuq il-Kolombja naraw li dawn huma bbażati fuq il-punti di vista tal-Konfederazzjoni l-tqajna maħħa, l tajna mal-membri, l tajna mal-membri tal-gvern, l president il-viċi president, membri, rappresentanti ta' NGOs u anki ta' trade unions. Jiena trade unionista, jien stess, u għat ma mort kontra dak li għajdu trade unionisti. L-istampa li qegħdin namlu hawnhekk rigward il-Kolombja miex minna xejmu veru. Kien hemm ħafna progress għad-demokratizzazzjoni f'dan il-pajjiż. Kien hemm liġi li ġiet adottata li qiegħed fuq l-istess livell ta' ġenoċidju il-qtil ta' trade unionisti emmin min jgħid li til ta' trade unionisti huwa sport nazzjonali fil-Kolombja, iżda m'hemmx evidenza wara dan. Il-til ta' trade unionisti m'għandu xejx jaqsam mal-xogħol tagħhom. Il-gvern Kolombjan joffri ħarsin għal 1500 trade unionista għal daqstant. Jiena nħoss li għanna naraw x'inhuma l-fatti qabel ma nqogħdu nagħmlu ħafna allegazzjonijiet fil-vojt il-ġudizzjarja hija indipendenti mill-eżekuttiv. Mhux li kien li f'dan kien ikunu każ ukoll għal ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena mort fil-Kolombja b'ħafna dubji iżda ġejt lura bil-konvenzjoni li mem lebda problema biex ikonna ftejim ta' kummerċ ħieles li jiġi firmat mal-Kolombja. Argumento għal protitomu għabita ta dohoda byla uzavřena. Co tal-Kut kien kontra ftejm ta' kummerċ ħieles mal-Kolombja għabbażi li il-Kolombja manda xejn eh, x'tigwadanja minn dan. Iżda din mhix pożizzjoni li eh, hija marbuta mal-argument tagħna. Jiena naħseb li għandna nibbażaw kollox fuq il-fatti u huwa paradoss li mhux qegħdin nikkritikaw il-Venezuela li huwa ċar li qed taqaf dittatura mmexxija minn Hugo Chavez. Ħadd mu qed jgħid xejn fil-rigward il-fatt li Hugo Chavez qed jipprojbixxi t-trojdjonisti mill-ewwel mument li daħal fil-poter Jiena tkellimt ma' John Monks. Tkellimt ma' rappresentanti tal-Kolombja u ma' nix għallek morru kontra l-Kolombja unkomplu f'dan ħsieb. Grazzi, jekk ma' mlebda kellima, nishtiq nilqal l-sur Hart biex jagħmel sommario. Grazzi, Signora President, kollegi, jiena kemm xej diżappuntat li ma kellix l-opportunità li nagħti punti di vista dettaljati. Naf li kiku kienu kollna aktar ħin dan kienu kunu jitli u tli diskussjoni tagħna u għax-xogħol tagħna. Kienu forsi mhux qed tistenna l parlament l-opinjonijiet tal-Parlament ma jkunux iddettaljati u preċiżi tal-bit tagħhom. Forsi t-terġa taħsibha darm tgħid il-pożizzjoni. Għalhekk nittama li flok noqodu nitkelmu nibatu l messagġa bil-miktub, niltaqaw biex nitkelmu biex naraw xem xinżidu ma nżidux permess tal-emendi. Jiena nishtiq najt li jiena mħassab ma l-punt seba u kifet taċċetta inti. Huwa diffiċli ħafna fil kontinentana li nifmu x'qed isir hawnhekk huwa meta mbagħad il-kollegi stess fil-Kummissjoni mhux qegħdin jaqraw it-test. Inti qed tgħid li l-paragrafu 7 qed jitlob biex ikun hemm eh, regoli vinkolanti. Jiena nistiednek taqra sew id-dokumentu tara fejn dan huwa miktub għax inti qed tgħid li l-Kummissjoni tixtieq li eh, nħeġġu iżda jien fil-paragrafu 7 nuża il-kelma nipromovi, allura nitolbok tara x'inhuwa inkonsistenti minn dak li għattien u dak li għattin stess. Naf li kien hemm punti kontroversjali fejn qed nipprova nilħaq kompromess minn test mibgħut, iżda nixtieq ngħid ukoll li hemm numru ta' kritika li qed tagħmel li qed titressa kontra l-Kummissjoni tista' jistgħu jiddefendu lilhom infushom huma stess, iżda fir-rigward Il-punti l-oħra li qajjem jiena naqbel miegħu jien nixtieq ngħid li għandna problema enormi fih dan l-Unjoni Ewropea fir rigward il-nuqqas ta' rispett tal-collective bargaining iżda li ħafna nies jafu li ma jafux huwa li ħan introduċuha lilin mill-Unjoni Ewropea wkoll. Din hija tinsab fil-paragrafu 4 u nittama li jkun hemm appoġġ biex ma nirrepetux l-iżbalji tagħna fejn jkun hemm stqarrijiet li għajdu li mannix dawn l-affarijiet fih dan il-frontieri tagħna stess. Jiena kont flimkien mal kollega fid-delegazzjoni lejn il-Kolombja u mhux ħanqod nwieġeb għal dak li qal jew għal dak li qal is-Sur Higgins għaliex jien ġejt bil-konklużjoni li din l-opinjoni miex l-aħjar qafas biex nkunu nistgħu nitrattaw kwistjoni tant importanti bħalissa hemm il-ment tal-ILO kontra l-qtil ta' 2700 eh, persuna u fl-aħħar rapport annwali tal-ILO u tal-libertà tal-assoċjazzjoni kien hemm numru ta' entitajiet fil- Kolombja li ma kinux għadin ħarsu standards internazzjonali u ma kienx hemm evidenza kontra il-qtil li twettaq fil-pajjiż. Jien ansjus ħafna li ngħid li din hija kwistjoni li hija importanti ħafna għal parlament kif ukoll għal politika tagħna biex naraw kif nitrettaw kwistjonijiet ma' trade unionisti u ksur ta' drittijiet ta' trade unionisti. Ma' nix nipromovu li min ma jidħolx mill-bib jidħol mit-tieqa. Iżda tistaw taraw mit-test li dan qed jipprova jitratta l-problemi ewlenin li naħseb li l-Kummissjoni tista' taqbel miegħi nittama li ma kontx kontroversjali f'dak ir-rigward. Għalhekk nixtieq nirringrazzjakom għall-konsiderazzjoni tagħkom. Uh, mela, s diskussjoni għal vot il-vot fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' globalizzazzjoni ta' Globalizzazzjoni. Nixtin fakkarkom jek sensi pil-pagġna tajba illi hemm tliet każi Litwani li hemm fuq l-aġenda ma wieħed biss huwa suġġett għal din litra li għandu xaqsa ma l-industrija ta' kostruzzjoni. Mela, li se nagħmlu wissa għalli. kien fil-grupp ta' ħidma li fuq il-maġġoranza fuq il bicċa kbira ta' din l-ittra. Li fal-paragrafu 5 ġifieri jien nissuġġerixxi li nagħmel peress li jem bil fuq il-bqija tal-ittra eh, nivvotaw fuq l-emenda l-ewwel għal paragrafu 5 u mbagħad għal ittra kollha kemm Jinsibt Jien li din kien xi ħaġa li binna fuqha mill-koordinaturi li konna ħadmu hekk, nimxu hekk. Tamel sens illi Sta, minuta. Eh, jekk eh, li paragrafu 5 sa fejn sefej sa fimtien u molika wieħed fejn dak li eh, minn tħassib dwaru. Però jekk jiena zera zbal keġobkom ejdu li ġbir jekk hemm xi paragrafu ieħor parti dak il-paragrafu 5 li intom dwaru dwarha. li miss. Jiena minn sabx situazzjoni li għaw. Għax il-mikrofonu mux mxol. u interpretu ma' qabad ċentral. Mela, jiena ma ninsabx situazzjoni faċli għax nafli kullħat kulħadd irid jitlaqa malaj kemm jista' jkun, kwini kemm jista' jkun, imma hekk ta' prinċipju illi jekk issa ħanħabru il-votazzjoni għal ċertu ħin, li għamma saċ għabdu nbidluh għax ħaddieħor għandu obbligi oħrajn. U hemm ħafna illi jerġgħu jiġu appasta dak il-ħin biex jivvutaw. Allura, nixti illi l-oġezzjoni tiegħi titniżel fil-minuti. U nixti u l-inżommu mal-ħinijiet li indikajna għalli xinkella ser indajfu e, twemmin fil-proċess demokratiku. Għalli kina ma naqbilx li u l-qoddim il-ħin tal-votazzjonijiet is-Sinjora Gressler, per eżempju, edha teħossem eh, palissa f'avveniment differenti l-barra mill-Parlament u hi ser terġa' lura suppost tal-vot ma sa kunu għaw. Għalhekk li xtieq li tniżu l-oġġezzjonijiet tiegħi fil-minuti. Jiena mm, xajt li jekk xi ħaġa miex imnizla fl-aġenda żmien partikolari ta' dejjem nżommu mal-aġenda kemm jista' jkun imma wara li konsultajna mal-kornaturi ħafna minnhom jixtiequ illi nresqu qudiem il-vot, però iva għandahlu bħala oġġezzjoni minna ħatija fil-minuti. Imma jiena diġa ħabbart sija sew nafsilu li il-votazzjoni ser sir iktar mod eh, fi żmien iktar bikri e, u ħadd ma għal xej kontra, għalek u kullħat kellu ċans illi oġġazzjona kikuriet, jekk hemm persuni li huma fil-komitati u għadmirhom illi jiġu juhdu sen fil-komitat u jkunu disponibbli. Għalek naħseb illi f'dawn iċ-ċirkostanzi ma tantx biddinna l-ħin wisq. Naħseb li għanna nkomplu bil-vot, ovvjament dan huwa ftejjim ma' koordinaturi oħrajn. Ħadd ieħor? Iva darbaħra nixtieq nżid fil-minuti illi jien personalment u koordinatur u ħadd ma laqas ġi fuqi u għal li jaqbel ma jaqbilx. Jina nifhem is-segretarja tibda mhuwiex il kas li koordinaturi, għallu li koordinaturi ġew konsultati sekk il-konsultatur eh, eh, ma kienu hemmhekk. Il-segretarjat qabel li dan il-ħin kien se jitressa u momin li għallu li segretarjat kulħadd kien jaf Issa qed li illi inti ma konċ taf illi ser kienu ħajbidlu il-votazzjoni. Hinta votazzjoni jina qed kemm darba. Allum, u jiena kif kiena kien hemm kbira ta' nis illi kienu jafu u vemu illi kien ħajsir il-vot f'dan iż-żmien. U għallu li l-amministraturi kellhom bizzejet ċans illi e, jitolbu membri tagħhom illi jiġu u jkunu preżenti. Jekk inti qiegħed f'kumitat, inti suppost qed hemm biex inti kun preżenti. Kemm bżonn? Is-Sur Ċabornok. Mikrofonu kjoġbak għal-kellim. Grazzi. Signora Cer. Jiena mandiġ oġġezzjoni li nivvotaw issa. Imma nixti najtu kol jina u kol kornatu, ħatma ma għalli xej, ħatma ma kuntatjani, ħatma ma bl l-opinjoni tijaj. Għalek jina nappoġġa l-oġġezzjoni tal-kellim ta' qabli bħala prinċipju jina nemmen illi jew sanżommu mal zħin fuq l-agenda, jew kam għabdu namlu xejħinijiet fuq l-agenda. Jekk inti trid li bnies ikunu hawnhekk fil-kumitat fil-akola tal-kumitat ma nilfqgħu xi ħinijiet fil-aġenda. Grazzi, jiena segretat qed jgħidli li intom ma talbukomx għax intom inti ma kontx preżenti. Jiena assumejt li wieħed mill-amministraturi tiegħek kien ħajinformak u li kiku kellek problemi, kellek sija u nofs biex tinforma segretarjat illi kellek problema bija bil-bidlu tal-ħin u dan jotta l-kolħat il-ħna ħabbarnieh u l-amministraturi, ġifiri li kiku l-amministraturi li kiku intom stess ma kienux OMEK, l-amministraturi suppost informawkom. Forsi tini xaħġa illi għanna nitkelmu maħħa flimkien mal-amministraturi, imma jina ħabbar ta' sewdi minn ħafna qabel. Kelim li mess. Iva. Iva. Dali jiġri meta fajt ma jiġux pjanati minn qabel. Jiena s-sostitut tiegħi kietaw, jiena wasalx minuti iktar tard, imma eh, s-sostitut tijaj ma kienx qiegħtaw, ma kienx eh, nġim jaf di għaddi ħadd ma għallu xejn. Jiena wkoll naħseb li jitsella fis-sajna ħin ma jistgħux għabdu bidluh. Jiena nifhem is-sitwazzjoni kif bħalissa, imma wieħed trid tqis li f'sitwazzjonijiet bħal dawn hemm min jista' jasal fil-ħin għal ħadd ieħor ma jistax. Mela, jekk hawn kull politiku ieħor jixtieq jitkellem fuq eh, ollu jdejkom imma jekk nista' nassumi illi jekk kellem koordinatur fi sem il-grupp tiegħu m'hemmx għalfejn li dak xi ħadd minn dak il-grupp jitkellem. Jekk koordinatur ieħor mill-grupp politiku ieħor jitkellem jista' jekk lena dolvot vot ma mela fih. Le, ħattiħor nid-dispeċini koordinatur tijak diġa t-kellem ġifiri mus nitkellmu, ħattiħor ma jisaj t-kellem fil-koordinaturi, naddu għal-vot li mis. Fl-ewel, fuq litra un bat votazzjoni ċoħat jista jixi kommenta fuq litra il-grupp taħet ma diġa tkellmu l-unika paragrafu illi għaddin nikkustjonaw huwa numru 5 Jiena n-intenzjoni tiegħi li nieħu din dan il paragruf bħala emenda u mbagħad nivvotaw fuq il-ittra kollha kemm hi. Sinjura Morran. Grazzi. Iva, nixtieq ngħid li Iva membru minn grupp tal grupp ta' ħidma u jiena dejjem hawnhekk u dejjem regolari u fil-ħin. Issa paragrafu 5 Diskutajni fit-tmim tal-laqa li għaddi tal-grupp ta' ħedma għax ma kenniex kopja taħħa. Għalek, suppost namlu issa għalek, aħna ħsibna li konna ftemna fuq għafas ġenerali ta', ta lingwaċċa l-litra. U issa ma nafx għabat namen. Għawnek, jisek qed nifhem sew, qegħdin nitkellmu dwar li nbidlu l-perċentwali fil-kofinanzjar u din hija xi ħaġa li aħna ma, ma kenniex ċansi li niddiskutuha fis s tax-xogħol tagħna. Anybody else wish to come in on that? Mrs. Harkin. Is-Sinjura Harkin, malaj malajr li aħna ma kenniex ċans illi niddiskutuh dan jew illi namlu deċiżjoni ħdu deċiżjoni informata fuq u ċertament għadhom kif eh, tawili issa milux. U għandi kwestjoni eh, għam istuqsija li kometa nġu għal-vot. Ja, pro, ja problema. Mrs. Cornelison. Yeah. Signora Cornelison, Iva, you know, call fil-dokumenti memx litra inkluza, jina <laughs> kif sallifta minn l-senjur ta' qoddimi ma kiku tajja kiku ċer forsi tista ta' raħin naftit. Mr. Circus, what's your view? Es la misma cosa para mí. Sorry, it was below everything on uh, the table. My mistake. Mr. Circus, please. Sì. Mr. Circus. Jina li problema kol jina mandiċ din litra laqas. The difficulty, I'm told, is that we Tiedu li li mandiċ il-ħin għax il-kuvot tal-komitat tal-budget eh, jseħħi ġifiri jek irridu eh, nejdu irridu nsemmaw leħinna unak irridu nivvotaw fuq għallu nista naqra paragrafu ġdid jekk tejnkom nifhem li l-grupp taħt ma diġà saqgħu kemm il-darba u l-unika paragrafu li ma jistgħux jaqblu fuq paragrafu 5. Issa kienkom nista naqralkom paragrafu 5 u l-lingwaċċ ġdid suġġerit. Umbat wara ninkun rajta jekk jien jekk intom tridu xie u tkamlu kommenti u wkoll fuqhom u jkollna taħdida qasira fuq nistgħu imma jekk qed jidulek jekk ma nivvitawx fuq issa mussi konna ċansi li nerġgħu nagħmluh darba oħra. Ġifieri naqra u mbagħad jekk tistgħu tridu tixtiequ tgħidu xi ħaġa fuq warra nistgħu nagħmlu dan. Mela, il-paragrafu jinqarek. Regrets that the Council was not ready to accept the proposal of the Commission to enhance the co-financing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 Grazzi. Kaħna ħan koplu serjinek. Mela l-punt tal-grupp ta' ħedma tlifniħ. Aħna investejna ħafna ħin fija. U dimma ta' mis-sens hemm amman ta' nies li qegħdin jitaqgħu f'dan il-grupp u dan huwa grupp li laqqa ħafna partijiet, partiti u eh, Et nitkellmu ħafna kwistjonijiet u bat l-aħħar minuta eh, aħna responsabbli fl-aħħar mill-aħħar li natu nagħmlu deċiżjoni ma mhix bażata fuq diskussjoni tajba u din qed dajjef dak kollu li aħna qegħdin nagħmlu. Issa qegħdin eh, n-barbu fil-ġemp kull xogħol li aħna minna fil-grupp ta' ħidma tagħna u da mhux sew li qed tiġi trattat tiegħek. Sorry. Sewr aħard. Il-mikrofonat jaħdem. Mela, nix tiq nżid ma dak li qalet Elizabeth. Din mhix kwistjoni ta' paragrafu li daqqa waħda e, jidher f'tekst li suppost kien lest, diġa kien diġa hija problema, imma e, e, Idu nieħu ftim bej il-Parlament, il-Konsil, il-Komissjoni, u issa edin jitolbuna xi xaħġa li mhijiex skont dak li aħna kif mxejna qabel. Aħna nar l-erba li għaddit tgħid il-Presidenta diġà edni għaddin imma ħadd dak iż-żmienijiet ħadd jek Issa jekk qed da' kulħadd daqshekk hawn nistaqsek ħazbin dwar dan il-paragrafu ġdid. Jiena din qed nifhimha xi kommissjoni kienet mbagħad xi tweġibiet għalihom. U għalhekk eh, bid-dinja minħabba fek. Imma qed nissuġġerixxi mod sempliċi kif immexxu. Jekk hawn immu ma jaqbilx. Jekk u jekk aħna xorta waħna irridu naddu il litra Ejja nivvotaw l-emenda paragrafu 5, bat jekk ikun hemm voti kontra, inżobmu l-paragrafu oriġinali, paragrafu 5, u nivvotaw bat fuq litra kollha kemm hi. Jekk hemm minnu daqshekk imħasseb illi dan ma tqassamx jina ċerta għetarjat assigurani li dan seħ kif suppost, għassam kif suppost, jena nifhem illi din xi ħaġa li daħlet wara li grupp ta' ħidma ġaħad ma fuqha nifhem illi nifhimha din nifem li tħassib tagħhom imma issa na problema għoddimna, għax issa irridu b'xi mod inaddu din litra. Issa nistaw nivvotaw fuq l-oriġinali, l-oriġinali kollha kemm mhix problema. Umbat, jekk minn dak li jkun irid jivvota fuq l-emenda ta' paragrafi ħamsa differenti ġdita, tajjeb wis, imma b'xi mod aħna rridu niftaw fuq xi ħaġa. Għalek, il-koordinaturi jistaw jihdu deċizjoni ta' malara xintom supposti deċidu, jekk intom xtaħsu illi l-idea tiegħi illi nivvotaw fuq il-paragrafu 5 l-ġdid, umbat nivvotaw fuq l-ittra hija tajab kif nimxu l qoddim nibdew mis-sur Circus, is-sur Ori u s-Sinjura Harkin u l-bqija. Ija naqbel bisħiħ imma kunu ċari ħafu ħaġa waħda, Sr. Chair. Namlu ċari, din indbatet fil-ħin kena bżet ċans illi nħarsu leja biex naċċettaw għaj nurfitawa. Irdu nkunu ċari fuq il-proċedura unek, izrigwart il-sustanza dak li fuq il-tekst iwa naqbel. Iva, segretati tiegħi li tiġi prezenti li dan bat nhar l-erba'. but it was sent to the working group mux fid dossier iżda indbat l-membri tal-grupp ta' ħidma nar l-erba u ġi ċirkolat. Is-sur arju kjoġbok. Dan l-argument ma tantx eh, jagħmel sens. Din mhijiex il-proċedura xirqa li meta l mill membri parlamentari jiltaqgħu mal-kostituenti tagħhom jagħmlu attivitajiet oħrajn u hemmhekk meta dawn jirċievu proposti eh, b'data ta' skadenza daqshekk stretta dan ifisser li huma ma kellhomx ċirkostanzi xirqa biex jagħmlu xogħolhom tajjeb. Mrs. Morrighton. Uh, ja, voorzitter, voorzitter, ik ben nu, ik ben nu um, een, een tijdje geen... Point of order. Uh, yes, artikel... artikel... Signora Omen-Rieten. Signor President, jien mhix membru permanenti ta' dan il-Kumitat, però jiena niġi hawnhekk bħala sostitut. Nixtieq però ngħidilkom li hawn nuqqas ta' organizzazzjoni hawnhekk. Jiena xtaqt nitkellem dwar punt partikolari għax ġejt fil-5 kwart, però tlift il-ċans. Jekk il-membru ma jkunx hawnhekk preżenti ma tistgħux tistennew li dan jivvota fuqu. Allura nistan nixtieq nidilkom ma' bażi ta' regola 102 li aħna għanna nagħmlu eh, konsidraw dan il-port iktar tard. Ma nistawx nipposponu dan il-punt għajk ma nivutawx fuq illum, mus ser ikun hemm opinjoni tal-Kumitat tal-Impjiegi forma formali. Ma nix din lażla allura. Dak kollu li qiegħda nissuġġerixxi jiena huwa li l-koordinaturi jiddeċiedu jekk aħna u ser nivutaw fuq paragrafu 5 bħala amenda u mbagħad nivutaw fuq il-punt oriġinali il-sur Sarkis diġa għalli dan huwa il-mod xira kif siru l-affarijiet, sororja għadu ma jafx, jekk għandix nivotaw fuq il-paragrafu mbagħad nivvotaw fuq il-litra, is-Sinjura Morani va temmen li hekk għandu jkun, issa għandu s-Sinjura Harkin. Jiena naqbel mal-proposta tiegħek, Sinjura President. Mr. Chapernock. Já se domnívám, že bychom měli hlas. Mr. Chapernock. Jiena naħseb li għanna nivutaw biss fuq litra kif ħarġet minn grupp ta' ħidma. Is-sur Ari. Mik joġbok? Jina naħseb li niex naqdu ndewmu l-għajnuna. Meta din tkun meħtieġa, allura jina naqbel fuq il-votazzjoni. Fuq litra minnaj paragrafa 5 li ġiet miżjuda aktar tard din għandha tiġi mneħħija u jiena naqbel li għandna nivutaw fuq litra kemm kemmi. I think um, seeing so many people are very concerned about paragraph 5 so that we can get Tajjeb, ser nivutaw paragrafu 5 biex eh, ikonna pozizjoni, jekk taqblu bħala kondernaturi, aħna ser nivutaw fuq litra u mhux ser nivutaw fuq il-paragrafu 5 addizzjonali. Dan ġi moti lilkom jgħat fil-fajl ta'kom għaliex ġi moti lilkom fil-bidu tal-laqa minna u s-sekretarjat qed jgħidli li jekk din hija deċiżjoni ta'kom se nivutaw biss fuq litra li ġiet miftema fuqha fil-grupp ta' ħidna, però fil-futur is-sekretarjat qed jgħidli li jekk xi ħaġa tiġi mibawta jiena nemmen li din ġiet mibawta, Issa, ma nafx jena jek dan u xijat fuq id-desk ta'kom, jew le mandux jaqsam, pero din ġit ċirkolata nar l-erba għal daqstant kunu għafu li fil-futur kun. Meta n-nis jajdu li marċivewiex ma jistawx jamlu dan, specialment meta din tkun vera ndbatet. Dawk favur. Anyone against? Top kontra? Abstentions? Astenzjonijiet. Disaw u tletin favur, uh, wieħed kontra u memx astenzjonijiet. Nadu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li huwa it discharge tal-budget u ser namlu dibattitu qasir ħafna fuq il-punti kollha li hemm fir rigward tal-budget u issa ser ngħaddi il-kelma li Sinjura Grassler. Misha? Ma sibx li huwa punt jaħraq ħafna u xek. Jien nem gondoltam azt, hogy nekem most, hogy eh, eh, kommentálni kellett. Ma konċ naf li kelli nikkommenta qabel il-votazzjoni, però fil-fat eh, din hija raġuni għalfejn jiena qed noġġezzjona għaliex kont naf li Sinjura Gressler ma setax tkun preżenti għaliex ippjanat li tkun hawn fil-ħin kif kien ippjanat. Għal daqsant aħna ser nivutaw mingħajr il-preżenza tagħha. Ipprovat tikkoordina mal-kollegi U allura nista nissuġġerixxi li nivvutaw għabbażi ta' dak li ddiskutejna mm, satejn ilu. Situazzjoni però se tinbidlet sa minn dak il-ħin. Merci, Madame la Présidente. Oh. Grazie, Signora President. Bishnerjan semmi fissam il-grupp tiegħi aħna lesti li nżommu bilanċ bejn il-monitoraġġ tal ispejs tal-fondi, tal-infiq tal-fondi u wkoll l-aġenziji, dawn l-aġenziji għandhom jissiguraw li nwafqu l-frodi għal daqsant jridu nżommu bilanċ. Apparti minn dan kollu aħna wkoll għandna jkollna proċess. M'għandniex ma nix nistabilixxu proċedura l aġenzija intern, interni jew inkella l-pajjiż individwali għal daqstant aħna għamilna xi emendi għaliex aħna nħossu li din l-opinjoni tista' tkun xi ftit inqas diretta u aħna nħossu li x-xogħol importanti sar minn ċertu aġenziji jew inkella partijiet oħra li ġew konsultati. U mhux ser inkunu ġustiek aħna nintroduċu ċertu emendi għawek qed insemmu mod partikolari fost l-oħrajn il-qorti tal-awdituri. Jiena skelint ma' Sr. Grisler dwar l-emendi u ser napoġaw xi emendi però mhux kollha. Għana mux ser napoġaw dawk li mhux qed itejbu sezzjoni eh, sessjoni sezzjoni dwar l-qorti tal-awdituri u wkoll nipproponu li emenda tlieta tiġi irtirata il-votazzjoni dwar il kuttanza tal-Kummissjoni Ningrazzjakom. Għaw xattiħor li jishtiq jitkellem? Jena nista nifem li meta intom saqsejtu li eh, tirtiraw il senjura Figurejta u kol kien firmat dan il-punt u titu tistaqsu l-permess taħħa biex tam biex isir dan, pero il senjura Figurejta mniex edaw. Let's move to the vote. Naddu għal votazzjoni, jekk m'hawnx iktar kommenti. L-ewwel se nivvutaw fuq il-kwittanza tal-implementazzjoni tal-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas eh, sena finanzjarji sezzjoni tlieta, il-Kummissjoni u l-Aġenzija Eżekuttivi, paragrafu tlieta, emenda wieħed dawk favur. Dawk kontra? Astenzjonijiet? Nistgħu nitċekjaw b'mod elettroniku. Il-votazzjoni hija miftuħa. Jekk ma tkomx il-kard tagħkom jekk joġobkom għamlu s sinjal. Il-votazzjoni hija magħluqa. Sittax favur, 24 kontra. Maddit. Emenda 2, dak favur? Kontra? Għaddit. Emenda 3, dak favur? Kontra? Niċċekjaw b'mod elettroniku. Il-votazzjoni għam miftuħa? Il-votazzjoni għam għaluqa? 15 favur, 26 kontra. Emenda erba dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Votazzjoni finali, votazzjoni għamiftuħa, votazzjoni għamaluqa. votazzjoni maluqa. Tistaw turuna x'tixtiequ tivvutaw jekk intom għandkomx il-kard magħkom. Grazzi. 36 favur astenzjoni waħda ħatmu kontra. Nifirħu li Sinjura Gersler. It-tieni votazzjoni dwar il-kwittanza tal-implementazzjoni tal-Baġit tal-Fondazzjoni Ewropea titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol għas sena finanzjarja 2008. Amenda wieħed dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Amenda tnejn dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Emenda tlieta dawk favur. Kontra. Ser niċċekkjaw mod elettroniku. l votazzjoni għam miftuħ emenda tlieta. Il-votazzjoni għam maluqa. ma ddiċ. Men darba dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Kompromess numru 1, favur, kontra, nitċekjaw mot elettroniku, l-votazzjoni għam miftuħa. votazzjoni hija magħluqa. 26 favur, 15 kontra m'hemmx astenzjonijiet. Għamsa 76 u seba jaqaw emenda tminja, dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma dieċ. Kompromess numru 2 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Disa u 10 jaqaw minn daħdaħx, dak favur kontra b b'mod elettroniku l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Emenda 12. Dog favur. Skużawni, tgħid il-President, le mhux ser nivutaw fuq tnax di amenda lingwistika, amenda fuq l-opinjoni, eh, bozza opinjoni finali, l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. 28 favur, 13 kontra għaddiet. Naddu għal votazzjoni li mis dwar il-kwittanza tal-implementazzjoni tal-budget ta' ċentru Ewropew għal iżvilupp ta' taħriġ professjonali ta' sena finanzjarja 2008. Point of order. Grazzi għal darboħra, Signor President, aħna għedin flamenti aħna għadna kemm votajna fuq xi ħaġa li jiena ma stajtx insib flamenti tagħha fil-fajl. Ma nafx fejn qegħdin jekk mhux qegħdin fil-fajl. Jiena nista' ngħidilkom li l-lamenti kienu fil-fajl. Il-punt huwa li jiena ma nistax insibhom fil-fajl tiegħi. Iva, imma kienu fil-fajl tgħid il-President. Amenda wieħed dawk favur Signor President, point of order. Nixtieq niġbidlek l-attenzjoni biex nitkellem. Jina martivejċ risposta minna ħatijak. Dan kien fil-fajl tijak. Miux fil-fajl. U għallura inti l-unika persuna li ma irċivejtux. Le, mux jina biss. F'din il-mejda il ħat minna mandu fil-fajl f'lingwi differenti. Tajjeb, issa ser tirċivieħ u dak huwa għaliex inti wasal start, probabbilment dan wasal start, wasal start. Il-votazzjoni fuq emenda wieħed issa li s-sinjura għandha l-kopja tal-emendi tagħha u forsi kien ikun aħjar kieku inti wasalt kmini u ġbart id-dokumenti tiegħek. Emenda wieħed dawk favur kontra. Astenzjonijiet nivutaw mod elettroniku. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. 17 favur, 24 kontra. Għaddiet emenda numru 2. Ma għaddiet tgħid il-President. Emenda 2 dawk favur. Kontra. Ma għaddietx. Kompromess numru wieħed. Nivvutaw b'mod elettroniku. Emenda 2 fuq emenda 2. Il-votazzjoni hija miftuħa. Skużawni, informawni ħażin. Ser niċċekjaw. 22 favur 20 kontra. Kompromess numru 1. Dak favur. Kontra? Għaddit. Numru 4 jaqa kif ukoll numru 3 uh, eh, votazzjoni fuq uh, la bozza opinjoni, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa. Erba'jn favur, wieħed kontra astenzjoni waħda nifirħu l-rapporter mill-ġdid. Issa ser ngħaddu għal kwittanza dwar il-Budget Ewropew dwar il-Fondazzjoni Ewropea ta' Taħriġ dawk favur, kompromess numru wieħed, dawk kontra. Niċċekjaw mod elettroniku fuq kompromess numru wieħed il-votazzjoni hija miftuħa. 25 favur 17 eh, kontra għaddiet. Allura wieħed 2 u 3 jaqaw emenda numru 4 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 2 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Punt 6 jaqaw. anka punt 5 Vot elettroniku il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. 27 favur, 13 kontra astenzjoni waħda għaddiet. Nifirħu li rapporter mill-ġdid u il-votazzjoni finali għadwar il-kwittanza tal-prezentazzjoni tal-budget għall-Aġenzija Ewropea li Sigurtà u s-Saħħa Fuq il-post ta' xogħol sena finanzjar tal-2008 dan din hija votazzjoni maqsuma. Ser, u dan ser wassal għal management tajja fil-futur, uh, fuq l-ewwel parti, favur kontra stazzjonijiet għaddit. Dawk favur tat-tieni parti Daw kontra? Niċċekjaw mod elettroniku, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. 22 fav 22 favur, 22 kontra 20 kontra għadiet. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Votazzjoni fu uh, la tal-opinjoni, il-votazzjoni għam miftuħa, il-votazzjoni għam 30 favur, wieħed kontra astenzjoni waħda. Nifirħu li Sinjura Grassel għax xogħol kollu li ħadet fuq dan u nifirħu li rapporter. Uh, the date of the next meeting is 4th of March at 9.